Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kollegi, nibdew il-laqa. Nibdew bil-aħbar mill-koordinaturi nishtiq ngħid l-ewwel net li immorru lura lejn wieħed waħda mill-assistenti ta' Sur Grosh e, issa u għal-Ministru tal-Finanzi fl australia biex jurikom xwieħed jista eh, xwieħed jista jagħmel meta eh, ikun membru tal-Kumitat ta' Trasporti fil-Parlament Ewropew. Mela, id-deċiżjonijiet mela, tal-laqa ta' koordinaturi tal-bejraħ l-għennet il nomina tal rapporteurs kien hemm proposta ta' regolament biex temenda il eh, regolament 91 tal-2003 fuq il trasport fuq it statistika tal-trasporti tal-ferrovija u fuq il-ġbir tad-data tal-passiġġieri eh, u tal-inċidenti u il-ħodor se jamluħ dan il rapport Il-koordinaturi wkoll iddeċidew ma jaħdux azzjoni fuq ir-rapport pause eh, mill-Komissjoni għal audits interni. Qablu wkoll li illi jkunem mini hearing fil-5 ta' novembru f'din il-policy tal-portijiet u il-koordinaturi tal-bom jitkelmu ma' rapporter fuq dak li għandu xjaqsam ma' li ma' portijiet jishtiqu illi ikunu prezenti fil-smiħ ta' satej. Il-komitologija Umbaħt fil-komitologija tkellimna fuq il-newsletter numru 19, umbaħt taħt any other business. Mistoqsija fuq l-arfin tal-ħsara ekoloġika u l-koordinaturi qablu fuq il-kontenut tal-mistoqsija u Sinjora Meister eh, għanna t-firma f fisem il-Komitat ta' Trasporti. Fil-pakket tal-ferrovija, il-koordinaturi ħadu nota eh, fuq l-intenzjoni tal-Komitat li batu itra fuq dan il-pakket. Umbat fuq il-program ta' TNT eh, fil-plenarja, il-koordinaturi favorew diskussjoni, li diskussjoni sir fl-ewwel sessjoni ta' ottubru ma nafx ek e, u jixter nexxinna ma dak dan huwa dak li nixtiequ. Il-koordinaturi wkoll għajmu l-involviment tal-shadows. Il-koordinatur talbu l-president biex ifakru l-rapporters kollha għal daqstant jena qed ngħidilkom issa fuq l-importanza li jkun hemm laqat ma' shadows fejn huwa dan huwa possibbli. Għal daqstant dana għandi intenzjoni namlu dejjem, pero peress li jidkom kollaw, nishtiq nfakkar li l-rapporters illi huwa fl-interess ta' kulħadd illi jaħdmu fil-qrib mal-shadows meta jkunu qegħdin ifasslu rapporti tagħhom. Dan huwa kull ma xtaqt ngħid fuq il- eh, laqgħa tal-koordinaturi jekk hemm mistoqsijiet jew kjarifiki, tistaw sasuni, grazzi ħafna, mela għandu issa għal votazzjoniet. L-ewwel votazzjoni hija ta' Sinjora Deverak, Deverak, il-rapportaċ attuali fl-avjazzjoni ċivili. L-ewwel net namlu ċek biex nizguraw <laughs> li l-PPM ma jkollmux biż vota. Mela l-votazzjoni issa miftuħa biex namlu din il-verifika. Eh, Forse issa soċjalisti se jkollhom wis. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Sa mawx problemi għalissa. issa Mela nistaw nibdew. Starting with Mrs. De Verac's report, it's... Uh... Mela, nibdew bir-rapport ta' signora De Verac. Proposta regolament fu il rapportaċ attuali fil-avjazzjoni ċivili artikolu 1, paragrafu 1, favur kontra astenzjoni. 20, favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 1, favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa l-artikolu 2, l-emenda uh, eh, 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tminja u tmenin taqa, tnejn u disajn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Di tleta u disajn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 22 favur kontra Astenzjoniet, għaddit 95 favur kontra astenzjoniet, en, eh, verifikaw 95 kulħadd vota votazzjoni magħluqa ma ditx 23 favur kontra astenzjoniet għaddit. 94 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 96 waqat mela 24 favur kontra astenzjoniet għaddit 25 favur kontra astenzjoniet għaddit 97 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 26 taqa, 98 fidanza, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 99 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 27 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 28 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, Kompromess numru 2. Favur, kontra, astenzjoniet, Addi. Adda. Issa naddu għal artikolu 5 paragrafu 1 Skużawni, l-ewwel għaw il-kompromess tlieta. Kompromess tlieta, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess erba, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa 32 favur kontra astenzjoniet għaddit. 33 favur kontra astenzjoniet għaddit. Erba' 34 favur kontra astenzjoniet għaddit. 115 favur kontra astenzjoniet Mija, naħseb li dina maddeċ, neverifikaw, 115, votazzjoni miftuħa, kullħat vota, votazzjoni marruqa. Maddeċ. Mela esta għaddu għal 35 favur, kontra, astenzjonijiet, eh, maddeċ, 114 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 112. Taqa 117. Favur kontra. Għajna ġoni provaw. Favur kontra. Astenzjoniet. Anki għawnek se namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa fuq 117. Kulħadd ivota, votazzjoni marruqa għaddit. 36 u 116 eh, jaqgħu it mela issa ngħaddu għal 118 favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. 37 favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 119 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-kompromess 5 favur kontra astenzjoniet għaddit. 39 favur kontra astenzjoniet għaddit. 125 favur kontra astenzjoniet għaddit. 124 favur kontra astenzjoniet għaddit. 123 hija vot maqsum l-ewwel parti. 2 a eaza. Però l-ewwel parti ta' A Mela, qed jgħidu li l-ewwel parti taqa. Allura nivutaw biss fuq dan mħabba l-emenda 124. Mela issa nivutaw it-tieni parti biss, ċe dik li tajt it shall be ensured by this regulation. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 41 eh, ta' 42 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 43 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 44 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 45 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 26 40 favur. Kontra astenzjoniet, għaddit, 47 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 48 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 126 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 49 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 127 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal 51. favur kontra astenzjoniet għaddit. 128 favur kontra astenzjoniet għaddit. Mija u 29 favur kontra astenzjoniet għaddit. 53 favur kontra astenzjoniet għaddit. 54 er, favur kontra astenzjoniet għaddit. 55 favur kontra astenzjoniet għaddit. 56 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal 57 favur <clears throat> kontra astenzjoniet għaddit. 58 favur kontra astenzjoniet għaddit 59 favur kontra astenzjoniet għaddit 60 favur kontra astenzjoniet għaddit 61 favur kontra astenzjoniet għaddit 62 favur kontra astenzjoniet għaddit 135 favur kontra astenzjoniet għaddit 63 favur kontra astenzjoniet għaddit 136 favur kontra astenzjoniet għaddit 64 favur kontra astenzjoniet għaddit Sanoħlom bieħni. 65 kontra uh, as, uh, għaddit 66 favur kontra astenzjoniet għaddit 67 favur kontra astenzjoniet għaddit 138 favur kontra astenzjoniet għaddit 139 favur kontra astenzjoniet għaddit 140 favur kontra astenzjoniet għaddit 71 u 143 u ma identiċi, allora nivutaw fl-imkien, favur kontra, astenzjoniet għaddit, għaddew. Melissa lissa 72. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 73 favur kontra astenzjoni ta' għaddit 144 favur kontra astenzjonijiet għaddit 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit 145 favur kontra astenzjonijiet ejja niverifikawa verifikawa Naħseb li li din għaddit, pero issa ħan votaw namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni marruqa. Ejva, għaddit. Kont <laughs> naf imma kelli bżon nixrob it-te. Se 76 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess numru 6 favur kontra astensjoniet għaddit. 151, 152 favur kontra astensjoniet għaddew. 78 favur kontra astensjoniet għaddit. 79 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess 7 favur kontra astensjoniet, għaddit. Għadda l-kompromess seba. Mela 157, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 158, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 159, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 160 favur kontra astenzjoniet għaddit. 151 favur kontra astenzjoniet għaddit. 162 favur kontra astenzjoniet għaddit. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 81 favur kontra astenzjoniet għaddit. 82 favur kontra astenzjoniet għaddit. 164 favur kontra astenzjoniet għaddit. 165 uh, eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ. 166 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 83. Għanna talba għal-emenda orali. Iva, nishti nitlob biex tivvota l-emenda 83 fil-premessa 3 u mux fil-premessa 7. Imbidlu il-lista. Għaw xaħat li oġġezzjona? Le? Mela. Nistaw nivvutawa essa u nizguraw li un bat titħol fil-premessa seba. Favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru 1, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Tnejn, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 3, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Erba, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Hamsa. Eh, favur kontra astensjoniet għaddit. Sitta favur kontra astensjoniet għaddit. Seba favur kontra astensjoniet għaddit. Tminja favur kontra astensjoniet għaddit. Disa favur kontra astensjoniet għaddit. 10 favur kontra astensjoniet għaddit. 11 favur kontra astensjoniet għaddit. 12 favur kontra astensjoniet għaddit. 13 favur kontra astensjoniet għaddit. 84 favur kontra astensjoniet għaddit. 14. Favur kontra astensjoniet għaddit. 85. Favur kontra astensjoniet ma għaddit. 15. Favur kontra astensjoniet għaddit. 86. Favur kontra astensjoniet għaddit. 16. Favur kontra astensjoniet għaddit. 17. Favur kontra astenzjoniet għaddit 87 favur kontra astenzjoniet għaddit 18 favur kontra astenzjoniet għaddit. votazzjoni ħarija fuq l-emendi tal-proposta legislativa. Votazzjoni miftuħa, kolħati vota, votazzjoni maluqa. 43 votaw, 42 favur, u wieħed kontra għaddit. Essa il-rezoluzjoni legislativa. Votazzjoni miftuħa, kuħat vota, votazzjoni marruqa. U l-istess votazzjoni 43 votaw 42 favur u wieħed kontra. Anna oħra essa. Essa immorru għal-vot fuq deċiżjoni biex nidħlu fin-negozjati interistruzzjonali Votazzjoni miftuħa fuq din il fuq din id-deċiżjoni. Kuħati vota votazzjoni magħluqa. U Signora De Vera għandek mandat ta' bazi ta' dan il-bot u erbejn favur u wieħed kontra. Eh, nifraħlek, Signora De Issa għanna il-rapport ta' Sur Taylor fuq il-fondi multianwali għall Aġenzija ta' Sikurezza Marittima Ewropea. Imħabba il-tniġis eh, kawzat mill-installazzjonijiet ta' zejt u tal-gas. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika, naħseb li għaddit, pero għalli ah, għaddit, pero namlu verifika fuq element 21, kuħat vota votazzjoni maluqa għaddit. Ah, dan jfisser l-emenda 4 ta' għanna għaddu l-emenda 5, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Amenda 6, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 7, favur, kontra, kontra astenzjoniet għaddit emenda 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ 8 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda għawanna emenda orali mis signora Bilbao e, edda edha testaw sibuha fl-annessi, kulħadd kontent hawnhekk? Jekk kulħadd huwa kontent nistgħu nimxu eh, mela favur kontra astenzjoniet niverifikawa. Naħseb liġi ġi din adottata, però non verifika. Tlieta u 23 eh, bil-emenda orali, kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 25 favur kontra astensjoniet maddiċ 27 favur Nerġon, 27. Kontra. astensjoniet Namlu verifika fuq l-27. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni marruqa. Ma ddeċ. 24, 28 u 3 jimxu kolla flimkien, favur, kontra, astensjoniet, għaddew. 29 għanna emenda orali oħra. Kulħadd kontent bi din l-emenda? Favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 30 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 33 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 32 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 34 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 37 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. 36 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. 35 favur, kontra, astensjoniet, namlu verifika, votazzjoni miftuħa, Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u dina eh, maddiċ 11 favur kontra astenzjoniet għaddit 39 favur kontra astenzjoniet għaddit 12 hawnhekk għandna vot maqsum eh, the agency sa is crucial l ewwel parti u t-tieni parti minn provided sa justifiable. Mela, l-ewwel parti ta' tnax, favur kontra astensjoniet għaddit. Tini parti favur kontra astensjoniet. Ne it-tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx Issa, x'namlu bl-emenda numru wieħed, għandna biċċa aċċettata u biċċa m'għandix. Mela taqa' din l-emenda. 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 15 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 14 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. 16 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 18. Għonek għanna vot maqsum ieħor, metlub minn żewġ gruppi, l-ewwel parti sa It's New Tasks, it tini parti sa Consistent with it. Mela l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. it tini parti favur kontra, astenzjoniet ma deċ. Mela ta' 17, tsatax. Issa, eh, favur, kontra, astenzjoniet, niverifikaw tsatax. il-votazzjoni miftuħa. Kuħati vota, votazzjoni maluqa. U dina accettata, għaddit. Mela issa għaddu għal-emendi tal-budget. Wieħed, favur kontra astenzjoniet għaddit, budget numru 2, favur kontra astenzjoniet għaddit. Melissa, fuq il-vota ħari, il-votazzjoni miftuħa, kolħat il-vota, votazzjoni maluqa. 37 favur, 5 kontra astenzjoni wahda għaddit, mela E rezoluzzjoni legislativa. Votazzjoni miftuħa? Kwati vota? Votazzjoni manwa. 37-6 kontra għaddit. U issa il-votazzjoni fuq id deċizjoni li nitħlu fil-negozjati interistituzjonali. votazzjoni miftuħa? Kwati vota? votazzjoni maluqa, u dina u kolla dottata. 39 favur, 2 kontra, eh, Sur Taylor, nifraħlek. Next is the vote. Votazzjoni issa fuq il-proposta għal direttiva dwar licenzi ta' sewqan il-inkludu il-driver il driver card il-rapport tikaw, emenda wahda biss, emenda numru wieħed, biex ma naċċettawx il professor kommissjoni favur kontra astensjonijiet taddi. Bek il-proposta taqa. We now to the final. L-aħħar vot tal-lum sabiex nresoq qudiem il-plenarja, votazzjoni elettronika, vot fil miftuħ, il-vota kulħadd, vot maluq. EPP e is one too many. Il-PP għandhom ħed zejjed. Is-sorraj tajjeb. Bada ċinni maluqa. Wetu 40 favur manna l-ħat kontra. Xemis sissa? il-vot fuq Karzo 2020. Is-Sur Vlasek huwa reporter. Emenda wieħed dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, taddi, tini emenda dawk favur. Kontra. Anzi, favur fuq il-rapport Vlasek. Emenda tnej dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, ma taddix. Emenda tlieta dawk favur kontra, astenzjonijiet taddi, emenda erba dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda ħamsa dawk favur, kontra, jittaddi. taddi. Emenda sitta dawk favur, kontra, astenzjoni jittaddi. Jistaw il-pepe konċentraw fil-vot, ikġabum? s seba dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma taddix. Għamenda tminja dawk favur, dawk kontra, nivverifikaw fuq emenda 8 votazzjoni miftuħa. Nivvota kulħadd. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda disa dawk favur, dawk kontra, astenzjoni taddi. Emenda 10 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma taddix. 11 dawk favur, kontra, t taddi. 12 favur, kontra, t taddi. 13 favur, kontra, t taddi. Emenda 14, żewġ partijiet. L-ewwel parti sa behavior dawk favur kontra astenzjoni taddi. Tini parti sa devices dawk favur kontra astenzjoni taddi. 15 dawk favur dawk kontra astenzjoni taddi. 16 favur kontra astenzjoni taddi. 17 favur kontra astenzjoniet taddi 18 favur kontra astenzjoniet taddi 19 favur kontra astenzjoniet taddi 20 favur kontra astenzjoniet taddi 21 favur kontra astenzjoniet Naħseb ma taddix ma niverifikaw emenda 21 votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 20, dak favur. Daw kontra. Astenzjoni taddi. Ma taddix anzi. 23 favur kontra assenzjoni ma taddix, 24 favur kontra assenzjoniet ma taddix, 25 niverifikaw anzi. Vot miftuħ. Everybody voted. Vota kulħadd. sini marruqa. Taddi. 25 dawk favur. Dawk kontra astenzjoni taddi. 26 favur kontra astenzjoniet niferifika fuq 26 votazzjoni miftuħa. Everybody vote. Il-vota kulħadd votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 27 il-favur. Kontra astenzjoniet ma taddix. 28 favur. Kontra astenzjonijiet Niverifika fuq 28 votazzjoni miftuħa. Il-vota kolħat, votazzjoni maluqa. Ma taddix, 29. Favur, kontra, astenzjoniet. Niverifika fuq 29, dir li ma taddix. Nafu li dejkom għajjew, pero il-vota kolħat, Votazzjoni malu għaw taddi. Tajb li verifikaj, 30 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix, 30 favur. Kontra, astenzjonijiet taddi, 30 favur. Kontra, astenzjonijiet niverifika fuq 30. Jidir li li għaddiet ma niverifika votazzjoni miftuħa. Is everybody vote? Ivvota kulħadd? Votazzjoni maluqa. Taddi. 33 favur, kontra, astenzjoni taddi. 34 favur, kontra, astenzjoniet nivverifikaw 34 votazzjoni miftuħa. Everybody voted. Ivvota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 35 dawk favur, dawk kontra, astenzjoni taddi. 36 dawk favur, kontra, astenzjoniet. Niverifikaw 36, idej li li maddiċ ma niverifikaw. Vote is open, anybody, everybody finish. Il-vota kolħat, votazzjoni maluqa. Ma taddix, 37 dawk favur kontra astenzjoniet nivverifikaw. Tiftakru l-talba tiegħi fl ħar tal-laqgħa koordinaturi, ivvota kulħadd votazzjoni magħluqa. Ma taddix 38 dawk favur. Daw kontra. Nivverifikaw 38 votazzjoni miftuħa. Everybody voted? Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu issa l-emenda 39, emenda orali. Xaħat joġġezzjona għall-emenda orali jekk l-en votaw bl-emenda orali b'kolla ġok favur? Taw kontra? Astenzjonijiet nifverifikaw. Votazzjoni miftuħa, emenda 39 bl-emenda orali. Vota kulħadd? Votazzjoni maluqa. Taddi. So we now a four Erbajn? Dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Betu werbajn u b'favur kontra astenzjonijiet taddi. Nejwer bajna u b'favur daw kontra astenzjonijiet taddi. 43 u b'favur kontra astenzjonijiet taddi. 44 dawk favur. Daw kontra jittaddi. ma taddix. 45 dawk favur daw kontra astensjoni taddi 46 daw favur kontra astensjoni ma taddi 47 daw favur daw kontra astensjoni niverifikaw jidri li li maddiċ votazzjoni miftuħa vota kolħat votazzjoni maluqa Ma taddix. 48 favur. Daw kontra. Nivverifikaw 48 fuq il-premessa li erba minn biss. Ivvotaw li ta' minnom mill-ICR. Votazzjoni miftuħa fuq 48. As everybody vote? Ivvota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 49 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. Hamsin, dawk favur daw kontra astenzjoniet taddi. hamsin, dawk favur daw kontra astenzjoniet taddi. hamsin, dawk favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw hamsin, votazzjoni miftuħa. Naħseb illi għaddiet, ivvota kulħadd, Votazzjoni maluqa. Għaddit fil-fat, 20 favur, 20 kontra. L-aħħar vot, votazzjoni miftuħa. Everybody vote. Il-vota kolħat. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 5 voti kontra, 13 l-astenzjoni. Għaddit proset sur Vlasak. Next report is the draft opinion. Issanna la bozza opinjoni fuq il-proposta regolament dwar sorveljanza ta' frontieri esterni marittimi fil-kontest ta' kooperazzjoni operazzjonali koordinata mill-Aġenzija Ewropea għal manager ta' kooperazzjoni ta' estern l stati membri jieħu nifsi President tal-Unjoni Ewropea. Il-rappresentant tal-Kommissjoni forsi najdulu illi titlu ta' erba sentenzi wa kemm xejn twil iżejjed, però insomma, nibdew b'emenda 10 l-emenda d'analiz dawk favur. Daw kontra t ma taddix. Eman 11 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet. Nasseb illi għaddiet, pero niverifikaw votazzjoni miftuħa. Everybody vote. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt għaddit. Tnax dawk favur, dawk kontra, sensjonijiet taddi. 13 emenda lingwistika 14 ġob favur daw kontra astenzjoni taddi 5 favur kontra astenzjoni taddi 15 favur kontra astenzjoni taddi 16 favur kontra astenzjonijiet. Nivverifikaw 16 nasa li għaddit Ivvota kulħadd votazzjoni magħluqa. Fil-fatt għaddit. 17 favur kontra nivverifika fuq 17 votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd votazzjoni magħluqa. Maddiċ. tinkwetax ma diċ. Verifikajt għax kienem minn l-led, kienem minn l-led, favur. Kontra, astenzjoniet ma diċ. Emenda sitta dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet għaddit. Sataġ dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma diċ. 20 dawk favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 21 favur, daw kontra, astenzjoniet għaddit, 22 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 23 favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 7 daw favur, kontra, astenzjoniet għaddit, 24 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit, Emenda tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Laħar vot, vot miftuħ. Has everybody voted? Vota kolħat. PR one too many. Pepe, għandhom uħed zejjed. Tajjeb, votazzjoni maluqa. 39 favur, 4 kontra, mannix astenzjonijiet. Għaddiet proset li sinjura Griesberg. Okay. Now we bring in the tourism task force and Mr. Fidanza with Okay, we know need... Għanna sa bżon tibdil zaħi sa biex jitfall sur Fidanza. Tourism Task Force. Task Force dwar il-turizmu. Can I just remind those people? Nfakkar li l-kulħat illi illum għara nofsinar għanna l skambju ta' femiet fuq id-dimensjonijiet rapport lajt u l-smiħ pubbliku fuq it-trasports fit-toroq. Inkun grat li forsi tiġu apparti jina sur Lightfried ovvjament.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 is-Sinja Urkuwaga mill-Viċi Ministru tal ministeru tal-Turizmu fil-Pajzi Baski, Sur Kavarem, mill-Ostram li huwa interessati f'dak li għandu xi jgħid, is-Sur Branici mill allianza l-Kultura u l-Kreatività, Sur Linkfield huwa huwa mill-Assoċjazzjoni tal-Tour Operators Ewropej u Sir Fantozi mill-Konfindustrija. Nibdew passoltu billi nitlob lill-Vice Chairman ta' Task Force Carlo Fidanza sabiex jintroduċi il suġġett mbagħad il kelliema jitkellmu għal ħames minuti. Carlo, jekk jogħġbok. Grazie, President. Grazie, President turizmu fl-Ewropa nflussi ġodda. Ha nisvija xi ftit, però xort għandu x'jaqsam dak li qed niddiskutu meta nitkellmu fuq influssi jiġu f'moħħna l-kwalità tal-turizmu tagħna permettu li ngħidu lum bħala Taljan u Ewropew. Dan huwa jum importanti għaliex tal-lejl fl-erba' ikkonkludejna il-proġett tal-Kosta Concordia fej reġa' ħa pożizzjoni dritta dal-bastiment u għalaqna paġna ta' diqa u ta' mistħija u kol ċertu punt tal-settur maritimu tal-Janu Ewropew nistan ħarsu l il-ġejjini baktar fiduċa. Kif għat anka fil-Komitat ta' Trasport u Turizmu kelli najdan għaliex mill-lat tekniku operattiv dan kien proġett inkomplikat mhux ħażin. Nġbdu uh, eh, influssi ġodda essenzjali għazvilup ta' strategija Ewropea Turizmu fażi fejn is-suq intern tagħna għaddej minn staġnar minħabba l-kriżi huwa meħtieġ illum aktar minn qatt qabel li nduru għal suq estern. Informazzjoni importanti fl-2012 nikkalkulaw li l-Ewropa irċevit 411 miljun turist li laħa għal 293 biljun euro. Iġifiri nitkellmu fuq introjtu mill-kumpaniji tal-ajru, dan turisti minn barra l-Ewropa, dan ikkonfermaw l-Ewropa bħala destinazzjoni numru wieħed għat-turizmu fid-dinja m'għandniex però ninsew il kompetizzjoni ma' żoni oħrajn tad-dinja edha dem tiżdied għal daqstant hemm ħtieġa li naħdmu b'aktar enerġija fuq strateġija sabiex niġbdu turisti minn pajjiżi barra l-Ewropa, speċjalment minn pajjiżi li qabel konna ngħidu qed jiżviluppaw ma issa li żviluppaw pajjiżi BRICS oħrajn. Dan il-qafas qed ninkludu primarjament ħtieġa li konna politika ta' vizas li tkun minnaħa iktar armonizzata bejn pajjiżi Ewropej differenti u netwerk saħħom ta' konsulati u eh, ambasċati. U minna l-ora strategija faċilitata din ħaġa delikata li xtidħol fuq kwestjonijiet ta' sigurta nazzjonali kif ukoll kontroll tal-frontieri, imma huwa meħtieġ kif anka konkludejna mill-laqat mal-operaturi li pajjiżi li jippreżentaw anqas riski għandna jkollna faċilitazzjoni fil-riza, zu anka armonizzazzjoni ta' proċeduri fil-livell Ewropew. Il-Kommissjoni Ewropea tirrevedi strateġija, forse il-Kommissjoni kemm kemtejn dwar dan ukoll, fej ħajkonna dokument tal 2013 ġri tajjeb anka niddiskutu mal-Kommissjoni dwar dan. Huwa ġust ukoll fl-opinjoni tiegħi li jkollna proġetti pilotika f'każ ta' avvenimenti kbar eh, dinija l ħat l Ewropa dif moħi hawnhekk eh, l-Expo Universali ta' Milan 2015 imma anke daw kollha li sejġu wara. U anka attenzjoni speċifika għat-turizmu eh, tan-negozju illi ħafna drabi jisib ostakli f'diffikultajiet burokratiċi fil-ħruġ ta' vizas. Imbagħad rridu ninvestu wkoll f'teknoloġiji ġodda għandna naslu sabiex innaqsu l-kjus fil-konsulati sabiex jinħarġu vizas elettroniċi wkoll f'dejjem f'kondizjoni ta' segurta massima. Ġabdew proġetti mill-Kommissjoni Ewropea foqsma u f'żoni bħal amerika tisfel, pero naħseb f'dan il-jum u importanti mnaħta l-Parlament mill-Komitat tat-Trasport u t-Task Force il-waqafna li nissuġġerixxu miżuri ulterjuri li jistgħu jifavorixxu il-wasla fl europa ta' turisti appuntu minn barra Europa, specialment mill-pajjiżi BRICS. Thank you very much, Mr. Fidanze. Grazie ħafna, Sir Fidanze. Issa nibda bis-Sur John Kester li huwa direttur għal eh, sezzjonijiet mill World Tourism Organization Għal ħames minuti nati il-kelma. Sur Kester. Grazzi ħafna. Grazzi tal-opportunità biex nitkellem li tajtuni se biex nitkellem hawn. Jina qed nirrappreżenta l-Organizzazzjoni ta' Turizmu Dinija tal-Ġus maquda u mux eh, sezzjoni tal-kummerċ kif semma fl-introduzzjoni, aħna eh, nirinżaw l-aspetti kollha marbuta ma' turizmu. Għalbel nibdil nitkellem fuq il-faċilitazzjoni tal-viza, xaqt nirikom xi ħaġa dwar id-bassir tagħna għal eh, futur sal-2030 fejn inbastru illi għat ikunem eh, ħafna tkabbir fit-turizmu. Madwar 3.3 fil-mija zida fis-sena sas-sena 2030 biex minn eh, min biljun turist naslu għal 1.8 biljun turist fl-2030. Ir-reġuni kollha fid-dinja se jibberifikaw minn dan iżda il-Vant Nofsani u l-Afrika u ma dawk illi eh, liktar se japprofittaw minn dan u li verifikaw minn dan. Naraw zida qawwija wkoll fil-pajjiżi tal-Asja u tal-Paċifiku xaktarx dawn huma l-pajjiżi li iktar ħajaw tkabbir f'dawn il-żewġ deċenji li ġejjin. Issa, parti minn dan diġa qed tider minn dan id-bassir fil-fat diġa qed tiġri ħadna dettalji eh, ta' snin ta' qabel il-kriżi u anka matul il-kriżi ġifil mill-2006 sal-2012 u rajna li il-turizmu l-iktar rajna li l-iktar li kienem turizmu kien fiċina ċina un-bat il-Brazil. il ir-Russja u mbagħad il-Brażil dawn kienu l-pajjiżi li ktar li raw tkabbir, il-BRICS ġifiri verament qed jaraw tkabbir iżda hemm pajjiżi oħrajn li sejrin tajjeb il-kulur isfar rappreżenta l azja il- għandek għandkom il-kuluri kolla li prezentaw pajjiżi differenti, il-kontinenti differenti kif tistaw taraw, u mbagħad meta tkellmu dwar il facilitazzjoni tal-viża, ovvjament f'din il-kwistjoni rridu nilħu dejjem bilanċ immorru l-lin minn eh, l-ħolqin tal-politika hija kwistjoni li għandha x'taqsam ukoll mal mhux biss mat-turizmu ma' settur tat-turizmu iżda wkoll tal-affarijiet interni. Il-viża tagħti funzjoni, kontroll tal-migrazzjoni, sigurtà, limitazzjoni ta' kemm persuni tista' f'pajjiż u anka tapplika miżura ta' reċiproċità. Iżda, il-viza tista' twassal ukoll li kunem ċerta ċerta restrizzjonijiet. U tista' żomm nies irridu nagħmlu l-affarijiet iktar faċli sabiex ikun iktar faċli nagħmlu negozju, ikun hemm iktar investiment u jkun hemm iktar żvilupp infrastrutturali. U tiġbed ukoll it-talent lejn pajjiżek. Għalhekk biex tieħu deċiżjoni tingħatax viża jew le trid issib bilanċ bejn dawn l-interessi differenti kollha illi semmejt. Issa din qudiemkom li għandkom qudiemkom hija data dwar viżas madwar id-dinja. Aħna għamilna kalkolu, sibra medja, il-medja ta' eh, popolazzjoni ta' dinja li jistaw jitlu f'pajjiż mingħajr viza. Naraw illi il-ħodor ma dawk il-pajjiżi l-iktar miftuħa, l-isfar jirrappreżenta l-pajjiżi medji u dawk il-merkati bil-kħal u ma dawk il-pajjiżi li l-inqas ma miftuħa. Bażikament l-Ewropa hija miftuħa għal ħafna ekonomiji oħra li huma diġà eh, sejrin tajjeb għal dawk il-pajjiżi li huma emerġenti u serin tajjeb iżda mhux għal wisq pajjiżi oħrajn il-UNWTO ila taħdem għam siħba oħrajn sabiex tkun tista' twassal il-qoddim timmur tal-qoddim din l-aġenda għal faċilitazzjoni tal-viża. Ħriġna tlet rapporti u kellna numru tal-qat ukoll. U hawnhekk ħadna nota ta' sitwazzjoni attwali u ħriġna wkoll b'rakkomandazzjonijiet ta' politika. Hemm ħames eh, oqsma differenti ta' opportunitajiet, dawn huma opportunitajiet importanti u joħorġu minn faċilitazzjoni tal-viza. Se tara jekk għandek bżonn viza jew le, meta hemm bżonn viza inti tista' tejjeb l-informazzjoni, kif tasal l-informazzjoni għal persuna tapplika għal viza, tista' tiffaċilita l-proċess sabiex tapplika għal viza, eh, tagħmlu kemm jista' jkun sempliċi tista' ukoll eh, tagħmel trattament differenti sabiex eh, għal gruppi differenti sabiex tiffaċilita l-vjaġġar ta' turisti, tista' pereżempju toroġ programmi ta' e-visas u tista' wkoll tistabilixxi eh, ċerta ftemijiet reġjonali fost affarijiet oħrajn. Kif il ilna naħdmu ma' diversi delegazzjoni oħrajn pal APEC, OECD, etc. Is-sena li għaddiet prezentajna wkoll kwistjoni lil G20, il-G20, u dawna l-ewwel darba rikonoxxew li il- li vjaġġar u turizmu huwa mod ta' kif noħolqu x-xogħol inwaslu għal żvilupp kabir ekonomiku u fil-fatt jista' ukoll u fil-fatt huma impenjaw ruhom li faċilitaw li vjaġġ biex ukoll jappoġġaw il-ħolqien tax-xogħol il kwalità tax-xogħol u anka inaqsu il-faqar. Pjanajna wkoll konferenza dinjija, ħdimna ma' diversi pajjiżi dwar dan u l-UNWTO u kol kontenta taħdem ħafna ma l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex il-kwistjoni tkompli eh, timbuttal u d-dim. Xtaqt biss dak kollox li xtaqt naqsam ma'kom għalissa, eh, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna l-Sur Kester. Issa għanna l-Senjura Itzja u Griaga. Nispera li pronunzjajta sew jew kella jgħid il-President. Ġem il reġjun Bask mill-Gvern Bask. 5 minuti. Grazzi ħafna kif qed inti nirrappreżenta l-kummerċu turismu fil-gvern Bask. Aħna qegħdin f'nofsinhar tal-Ewropa, bejn nofsinhar ta' Spanja u Anzi, aħna din bejn din rip nofsar ta' Franza u l-tramuntana tal-Ispanja. it turiżmu joħloq ħafna xogħol u ħafna jolo ħafna xogħol u ħafna minnhom jirrappreżenta il jirrapprezenta il l-SMEs, 60% tal-turizmu tagħna jiġi mill-Ispanja, 40% minn barra minn barra Spanja, minn pajjiżi oħrajn. Jitħarsu lejn il-figuri taraw illi 75% tal-popolazzjoni qabel kien hemm ħafna aktar turisti jiġu l-Ewropa, iżda ħafna aktar nies turisti tifittxu pajjiżi oħrajn. iktar turisti qed jimxu lejn il-pajjiżi emerġenti. Din hija din kapaċi tkun sfida għalina kif nistgħu naħdmu aħjar, kif nistgħu aħna ntejbu u nattrataw iktar turisti lejn id-destinazzjoni tagħna qed nippruvaw nagħmlu differenz nagħmel nagħmlu differenz nikolna pakket iktar diversifikat għanna eluf ta' snin ta' storja, aħna na lingwa unika, na ħafna x'nofru. Nies illi anke interessawhom is-swieq emerġenti kapaċi anke lilna jarawna attraenti. Irridu li nagħmlu nafusa attrajenti għal eh, turisti ġedda, irridu fitxu turisti illi għandhom aspettativi għolin fi kwalità eh, f'dak li qed ifittxew. Jiġifieri irridu irridu btala ta', ta interess iridu li kollhom btala ta' interess kulturali u għana verament nistaw noffru xi ħaġa ta' kwalità, riżultat ta' kwalità. Qed nifukaw fuq li dejjem natu servizz aħjar qed naħdmu fuq work monitor naraw naraw li l-informazzjoni tkun eh, provduta bliktar mod aċċessibbli għal turisti li jkunu interessati jiġu f'pajjiżna. Irridu kollha nagħmlu mod interaġġ eh, ta' turisti x'jagħmlu meta jkunu fil-pajjiż rridu u koll namlu aktar faċa turisti jaraw xana disponibli u rridu u koll naraw xinu ħtiġijiet ta' turisti ħalli naqdu dawk il-ħtiġijiet tagħhom. Għana koll sistema integrata illi tippermettilna illi ninteraġixxu ma' turisti. U meta nkomplu nitkellmu fuq eh, teknoloġiji ġodda, qed naħdmu fuq web portal illi se jippermetti lil turisti li serin fit-territorju Bask eh, jiffamiljaw ruhom mal-post isiru jafu iktar dwar il-post xem disponibli. Dawn nsejħulhom eye tourist, turisti informati sew u li informati sew indipendenti u ma jkollhom aspettativi għoljin u jafu xogħol tfittxu l-industrija ta' turizmu qed nagħmluha iktar professjonali hekk, qed nagħmlu ħafna iktar xogħol fuq ċertifikazzjoni ta' kwalità aħna fi Spanja aħna il-komunità awtonoma bit-tieni l-iktar ammont ta' ċertifikazzjoni qed naqbdu eh, et eh, naraw prodotti differenti li jafissu nġibu flimkien u naraw li jkun hemm akkomodazzjoni tajba, kuna smart grid. Irrid ikollna qed nibru kolb ehm, sħobija mal-settur pubbliku u s-settur privat ikun hemm kooperazzjoni bejnietna biex ikonna prodott verament tajba tajjeb u kunu nistgħu naqdu għal ħtiġijiet individwali ta' turisti li jżuru t territorju tagħna. Il-turizmu żgur huwa parti sostanzjali tal-ekonomija u parti attrajenti tal-ekonomija. tal ekonomija L-sfida l-kbira, l-sfida ulanija li għana qoddimna huwa fil-fatt issu dinji hemm ħafna nies madwar id-dinja li qed jiċċaqalqu minn post għal ieħor. rridu naqdu għal dan is-suq li dejjem qed jinbidel. Issa is-Sur Gandolfi illi huwa fil-Kunsil ta' Europe Nostra Anzi, Sur Delux. Grazie għafna jisar nitkellem bil franċiż għaliex hija lingwa verament sabiħa u m'għandniex ninjorawha. Huwa importanti li Europa Nostra tkun hawnhekk, disponibbli hawnhekk. Din hija Federazzjoni Pan-Ewropea illi taħdem fuq il-patrimonju Ewropew. U għana ċelebrajna il-mitt anniversarju eh, tana milux. Lan tana u għan proteġu il-patrimonju Ewropew. Għana part mill alajanza eh, ta' Patrimonju Ewropej għandek organizzazzjoni numru ta' organizzazzjoni differenti illi qed jaħdmu flimkien għal patrimonju Ewropew irridu naħdmu flimkien jekk irridu waslu l-vuċi tagħna. Jekk tħarsu li artiklu 3.3 tal tal-Alleanza Ewropea Diversity and shall ensure that Europe cultural heritage is safeguard and enhanced. Fini la, la, de, de parler en anglais. By the way, je suis aussi le, le président. Għada mektuba bl-Inglis, insomma jina u koll il-President tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-djar storiċ, djar storiċ Ewropej. Irridu naħsbu fil-patrimonju Ewropew, iżda irridu naħsbu kol fil-niproteġu l-ambjent tagħna. Irridu nipproteġu l-proprjetajiet privati u id-djar fl-Ewropa. Dan u importanti ħafna jekk irridu li konna turizmu sostenibli u li natrataw iktar turisti lejna. Iktar minn 50% ta' turizmu tal fl-Ewropa huwa marbut mal-patrimonju Ewropew. Iżda hemm dikotomija bejn ħtiġa illi nilqaw għal ħtiġijiet ekonomiċi u ukoll nipproteġu il żoni eh, kulturali u l-monumenti, per eżempju. Nix kom eżempju ta' ta' post partikolari kuħat jafbi, Venezia. Dan huwa eżempju verament tajba, tajba tal-problemi li qed naffaċċaw sabiex aħna nipproteġu il-patrimonju kulturali. F'dan l-aħħar sin kien hemm ammont kien hemm zida kbira ta' turisti, inkluż turisti li jiġu għal ġurnata waħda biss u anke eh, cruises li jitlu Venezia dan huwa ta' peace fuq l-infrastruttura tal-post u qed jaffettwa il-kwalità tal-ħajja ta' dawk in-nies li jgħixu fil-post u iħalli wkoll impatt negattiv fuq it-turisti illi eh, iżuru Venezia. Importanti illi niminizzaw l-impatt negattiv. Irdu niminimizzaw u koll impatt negattiv tal-cruises fuq tal-post. Ħatikom eżempju l-1997 Żewġ dajes kbar daħlu f'Venezja. Fl-2007 dan ola ħafna. Fl-2010 kien hemm 200.000 turist li żaru Venezja u mbagħad l-2011 1.8 miljun turist f'Venezja. Nitkellmu dwar eh, dwar dajes jew bastimenti ta' mit tonnellati li qed jitlu fil-pajji fil-port u dan kapaċi ħalli ċerta ħsara riddu għalhekk nilħu bilanċ bejn nipproteġu il-patrimonju kulturali u li niġbdu iktar turisti kulturali. turisti qed ifittxu il-kultura tal-pajjiż. Irridu nillimitaw l-ammont ta' turisti. Aħna għandna nenfasizzaw il-valur ekonomiku u kulturali ta' turizmu kulturali. Dan huwa settur illi kapaċi li irdu għandu attenti wkoll illi fil-ħarsin tal-patrimonju ehm, fil-ħarsin tal-patrimonju kulturali dan joħloq flus għal settur ta' turizmu iżda mhux flus għalih innifsu għalhekk iridu b'xi mod jew ieħor intejbu din is-sitwazzjoni forsi jista' jkun hemm għajnuna eh, jew għajnuna finanzjarja għalix dan u punt, għalix dan huwa settur verament importanti x'kifet jiġbet it-turisti kulturali leh għaw diversi organizzazzjonijiet għal ħarsin tal-patrimonju tal kulturali, tal-wirt kulturali fl-Europa, dawn iridu jaħdmu fl-imkien sabiex komplu jiġbdu iktar turisti. Iridu naħdmu il kol fl-imkien. Qabel nikkonkludi nixtieq nitkellem dwar seba punti marbuta mal-żvilupp tal-influssi tal turisti u fl-istess ħin nipproteġu il-patrimonju Tana. L-ewwel net irridu namlu rehabilitazzjoni ta' siti kulturali u monumenti sija, jew monumenti li ġew parzialment eh, distrutti jew maqruda. Irridu wkoll eh, naraw illi nipproteġu ħajja mill-ġdid ċerta zoni fl-ibliet u anka zoni rurali. Irridu naħsbu dwar dawk li rebħu il-premju Europa Nostra fuljet eh, dwar dan jekk iġobkom ħodu u wieħed hemm fuljet disponibbli hawn fil-kamra. Irridu wkoll niddiġitalizza irridu nagħtu wkoll iktar informazzjoni, hemm aktar informazzjoni disponibbli fuq l-internet eh, dwar il-żoni dwar żoni differenti. Irridu wkoll nippromuovu iktar it-turizmu lokali, irridu nżidu u eh, l arfien dwar il-kultura tal-pajis u sab narfu koll in-nies xinu meħtieġ sabiex nipproteġu il-kultura. Irridu li jkun hemm miżuri li jkunu miżuri li jkunu verament eh, adattati għal kull post għaliex kull post għandu ħtiġijiet individwali. Irridu ntejbu ukoll it-trasport pubbliku. U rridu koplu nżidu mal-offerti ta' turizmu li hemm fl-Ewropa. Il-kapitali kulturali Ewropew dan il-premju għannu nużaw, jew din il-għazla għanna nużawa eh, sabiex fil-fat eh, nġibdu ktar turisti. Grazzi ħafna, issa sur Amando Branċini illi huwa l-president mit-tim eżekuttiv għall-Alleanza Kulturali Ewropea. Grazzi ħafna sur President tal-istudentni għal din il-laqa. Il-Alleanza tal-Industrija Kulturali u Kreativa Ewropea mod kollettiv tirrappreżenta lil 400 kumpanija Ewropea eh, fis-settur eh, iktar l-sus tal- fis-suq li tal-istus tal-Ewropa ma nitkellmu dwar il-fwejja, l-aċċessorja, affarijiet magħmula mill-ġilda, l-amara u d-disin tal-amara, l-ikel eh, ikel tajjeb, imbit, jots, lokandi u pubblika, eh, djar ta' publikar, eccetera. Dawn il-kumpaniji Fl-2012 kellhom input ta' ħames iktar minn 510 miljun euro iktar minn 3% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea u dan dejjem jikber mistin ta' qabel. Irrit dan u dan is-settur irrit dan is-suq ikompli jżid mal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea anzi tal-Europa bħala destinazzjoni turistika u toħloq ix-xogħol. Is-settur jimpjega iktar minn miljun ħaddiem. U anka 660 elf ħaddiem mod indirett. Dak li huwa importanti u li iktar minn 60% ta' dan kollu tal-output huwa ma huwa ġifieri maqsumi ġifieri minn kull 10 euro li jintefqu euro minnu imur għal settur iktar l-sus għassu iktar, settur tas suq iktar l-sus. kienem eh, kienem miljoni ta' euro u koll li daħlu eh, fl-Europa minħabba eh, taxxi li jiġu mħalsa minħabba xiri li jisir f'dan il-settur. Dan huwa settur importanti ħafna madwar nofs tal-beħ tal ta', ta prodotti ta' kwalità li jisir eh, madwar 50% minnom jisir minn turisti jirrappreżenta 60% tal-beħ fi Franza, 50% tal-beħ fi Spanja u 50% tal-beħ fi Renju Unit biex inti bis idea. Dan kollu jdaxxer kollha jisir mit-turisti. dan il-xiri tax free u kol Eh, jirrapprezenta 30 biljun euro. Ovvjament, huwa impossibbli li pereżempju tixtri karozza minar taxxa fl-Europa jew inkella xi jott eh, tal-ussu fl-Europa. Fl-2000 fl-2012 il- tax free shopping zdiet ħafna fl-Unjon, zdiet fil-pajjiżi kota l-Unjon Ewropea u dan ħafna minnhom sar minn turisti Ċiniżi. 20 minnhom minn eh, Russi u minn pajjiżi eh, Amerikani 4 Naraw kemm żieda f'dawn l-aħħar sin ta' 18 fil-mija ta' turist ta' xiri minn turisti minn naħa ta' Ċiniżi eh, Brazil u l-Stati Uniti rajna zida ta' 6%, eccetera, eccetera. Il-ċittadin Ewropew jaraw li l-industrija tal-lussu hija ambasċatur tal-valuri Ewropej, b'mod partikolari eh, jekk eh, mod partikolari għall-eċċellenza, craft tajjeb u kwalità tajba fil-Franza u Ġermanja, l-Italja, Spanja u renju Unit kien hemm sħariġ u raw u l-maġġoranza tal-dawk li wieġbu qalu li dan is-settur importanti sabiex ikomplu jinħoloq ix-xogħol professjonisti differenti u sabiex inżommu eh, sabiex nibqgħu nġibu iktar turisti u kwa sabiex inħarsu il- snajja differenti. Huwa importanti li l-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni jgħinu u jiffaċilitaw il dan is-settur. L-iffaċilitar huwa element rikorrenti fost il-kellima ta' qabli. Jina naqbel maħħom li faċilitar, dan li faċilitar huwa importanti ħafna u kollox irrit jiġi eh, inkluż bħala parti minn qafas eh, sabiex inkomplu niżviluppaw it-turizmu. Irridu li kunem, inkomplu kol nżidu il-kompetizzjoni, eh, għaw ħjar kol-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Nilqaw kol kooperazzjoni mal-Ġappun, mal-Indonezja u mal-Istati Uniti u anka mal-Indja u l-Brazil nisperaw li dawn ikonkludu, dal-ħar ikonkludu għamot pozittiv sabiex inkomplu jibbenefika settur ta' turizmu. Grazzi ħafna Sur Brancini, issa Sur Greenfield illi u il-kap tal-Assoċjazzjoni tal-Operaturi tat-Tours fl-Unjoni Ewropea. Grazzi li kulħadd, grazzi tal-istudenti hawnhekk Jiena għallu li sabiex nġijaw bħames punti ewlenin dwar li flussi ta' turizmu ħana semijom issa. Mux ħan segwi eżattament dak li diġa eh, tqassamina wara kollu jiena gwida ta' turisti allura għandi tendenza illi eh, nimprovizza. Għallu namlu differenti, namlu eh, differenza bej l-iswiq differenti. Għanna il-terminu bricks minn l-ekonomisti. Iżda, meta, meta minna sarriċ fil meta minna diskussjoni fil-fat fil-Renju Unit eh, rajna illi BRICS, il-pajizi BRICS miex kolla l-istess għetnejt dak li huwa ovvju, pero tajjeb il-insemmu. Jek semmi jek taħres li dawn sfiq differenti, trid tikkonsidra numru ta' affarijiet. Kif in-nies jixtru l-vjaġġi tagħhom fejn jivvjaġġaw, meta jivvjaġġaw, il-Brazil pereżempju eżempju tajjeb ta' dan il-vjaġġi ta' sajf tagħhom u matul il-żmien il-low season tagħna dan joħloq ċerta ehm, opportunitajiet kif jivvjaġġaw mal-familja waħedhom f'koppji kif jħobbu jofqu l-flus, kif għattaw il-ħin. Dan kollu joħloq stampa komplikata, però aktar ma tifhem tajjeb kif jaħdem is-suq fil-pajjiż ta' oriġni iktar tkun tista' inti tirreklama pajjiżek għalihom. Ħaddanet l-eżempju ta' Josh Chopra li huwa direttur Indjan illi fis-sebejnijiet mar eh, fil-Svizzera għal fil-Svizzera għal renju għal honeymoon tiegħu għal għamel l-asel tiegħu fil fattu għamel dan xi films tal-Bollywood għamel xi films ta' Bollywood dwar dan il-pajjiż u issa naraw il-Svizzera qiegħed wara ir-Renju Unit bħala l-iktar pajjiż li bħala iktar pajjiż li joffri ikun attratt għal dawn in-nies għall l-Indjani. Irridu noqogħdu attenti wkoll li ħafna pajjiżi joffruna opportunitajiet. Il-Ġapun, il-Kanada u l-Istati Uniti jibqgħu dawk il-pajjiżi li iktar jaraw dawk il-pajjiżi xorta l-iktar li jiġu turisti minnhom fl-Ewropa, rajna żieda fil-Swiq Brick, żgħar l-pajjiżi l-iktar li xorta jibgħatu turisti jew iġibu turisti lejn l-Unjoni Ewropea. Jina mhux qed ngħid dan l-aħħar insessew kemm xejn il-Ġappuniżi għax kulħadd qed jiġilet għat-turisti Ċiniżi, tajjeb li tiġi għat-turisti Ċiniżi, żejja ġammu f'moħħna anke turizmi Ġappuniżi. Ehm, għaliex il-Ġappuniżi li jivvjaġġaw għall-Ewropa mill-sittinijiet. Tlieta punt, it tres punt il-viżas Din kwistjoni importanti ħafna fetwa ħafna l-iswi emerġenti nasab li ħafna minnkom u ma familjari mal-rapport ta' viza tagħna tal-2010 aħna saqsejna ħafna swir madwar id-dinja Xini ma l-esperienzi tagħhom dwar il-proċessar tal-viza, xħazbu, kienx deterrent li tapplika l-viza, l-istatistika uffiċjali juru kemm jiġu approvati viza u kemm ma jiġux aċċettati għax Schengen u għas-sitta fil 6% li ma ġewx aċċettati, jiġifieri 94%, anzi 6% ma ġewx aċċettati u 94% jiġu aċċettati u dan jirrappreżenta kemm nies kemm kemm nies jiġu attratti għal dak iż-żejd għal dak is-settur. Għaċ-Ċina 25% u 30% anzi 25% 30% għal Schengen u għal Renju Unit. Ġifiri l-Ewropa eh, aċċettat iktar minn Renju Unit. Nis-situazzjoni tiġi indirizzata, u nisperaw illi eh, kunem eh, dis-situazzjoni titjib ħalli kun nistgħu niġbu iktar turisti nafu li l-awtoritajiet ta' Schengen qed ħafna sabiex jaċċertaw li ma jkunx hemm konsistenti u nafu l r-Renju Unit ukoll taħdem sabiex tagħmel xi ħaġa simili. U issa tista' issa kutmur kemm ukoll l-Irlanda anka b'viża tal-Renju Unit u tiffaċilita tal affarijiet Raba punt mhux ħandum nitkellem. Id-direttiva dwar il-pakket tal għal-gwidi u għal-aġenziji ta' turisti. Fil-prinċipju dawn il-margin scheme tal-operatur ta' turisti u xaġa tajba għax din tejn il- din tejn li dawk is l-package traveler um, or directive u kol tejn. Iżda għanna ħafna kumpaniji li qed joħorġu mill-Unjoni Ewropea minħabba l qed ngħixu f'dinja um, iktar um, internazzjonali. Qed naraw ħafna kumpaniji fejn ħafna kumpaniji li jisibu aktar faċli illi jbijaw eh, vaganzi fl-Ewropa minn barra l-Ewropa Aħna nixtiequ li jkun hemm kompetizzjoni iktar ġusta, ma rridux ninjoraw kemm is-settur online fil-fatt sar wieħed eh, ta' suċċess. Jekk jekk dan jekk l-affarijiet jekk nitbu turistijaw bi prodotti li jkunu bejni mill-Unjoni Ewropea dan ikun kollu esportazzjoni esportazzjoni u mhux importazzjoni u tajjeb għalija. L-aħħar punt qed nibdew naħdmu fuq il-vjaġġi edukattivi l l edukattivi għal studenti, ġifiri għal universitajiet u l-kolleġġi, dan huwa il-ġejjin, il-futur tal-vjaġġar. Jina vjaġġat dan, vjaġġajt ek eh, fil- uħdimt ek fil-passat u fil-fat it-turisti li jkun zazah jew studenti zazah li jiġu l-Ewropa tara kif uċċom jixel meta jiġu l-Unjoni Ewropea um, jiġu fl-Ewropa u jaraw il-pajjiżi u dawn l-istudenti ħafna ġabi jerġgħu jiġu um, eh, hawnhekk meta ikun għad l-università, meta jkollhom il-familji tagħhom anka meta huma jkunu eh, waqfu jaħdmu bil-pensjoni, aħna damlu kollox biex inappoġġaw it-turizmu nisperna intem tamlu l-istess. Jettifla jider l istrugrif il-ħad il-kafe li kien servut eh, nasbu li ħana għazziet. Issa, Signora Valeri Fantozzi mill-Konfindustrija. Signora Fantozzi. e, eh, minu taljan eh, il-kunjom jafuħ so għal raġunijiet differenti li marbutin mal-films u mux għal eh, attur bis li ħoloq dan il personaċ Grazzi għal invit jina naħdem għal Feder Turizmu li għal Federazzjoni Nazjonali tal-Intraprizi tal-Turizmu u hija pratikament dipartiment ta' turistiku tal-Konfindustrija. Eh, il-membri tagħna jinkludu l-assoċjazzjonijiet kollha tal-kategorija tal-intraprizi ta' turizmu illi huma mhux biss dawk e, e, per eżempju dawk li għandhom xjaqsmu mal-lukandi u tour operators, imma anki e, servizzi kollha tal-mużewijiet, il-kumpaniji eh, ta' tal-kiri tal-karozzi eh, tal-karozzi tal-linja eh, dawk li jikru dajes u speedboats u għanna partijiet interessati importanti għax aħna nemnu li nkunu l-iktar orizzontali possibli. Aħna, għanna, anki rapport Eh, speċjali mal eh, ma, ma din l-industrija kollha kemm hi u kull kuljum aħna jkollna kuntatti magħhom u inna ħafna anki nippruvaw noħorġu bi politika biex namlu biex nattiraw turisti ġodda. L-Italja huwa pajjiż fejn jiġu ħafna turisti, aħna qegħdin fil-ħames post imma nistaw anki intejbu situazzjoni għal eh, raġunijiet għax ħafna affarijiet xnuru eh, jiena xtaqt nitkellem fuq il-problema tal-vizas, għax għalina din hija problema eh, li eh, importanti ħafna. Biex wieħed ikollu viza għal ċerti pajjiżi hemm bżonn ta' ħafna eh, żmien u bħal da żminijiet wieħed irid jimla ħafna formuli u ħallas mhux ftit. U dana fil-fatt huwa bottleneck hawnhekk għalix eh, eh, kieku ma kenniex din il-problema kien ikollna eh, ħafna iktar turisti minn pajjiż importanti. Wieħed mill-anijiet tagħna partikolari li qed nippruvaw issa nenfatizzaw fuqhom biex nħolqu bil-gvern li għanna attualment ma nafux kem sejdum dan il-gvern ma nittama li kun jista jgħamil xaħġa f'dan il-sens et niprovaw nħolqu e, e, pjattaforma illi bija naturalment e, bil-konfermi kollha li wieħed jista' jkollu, illi wieħed jista' joħroġ visas online li mhux biss pero biex wieħed ikun jista' jikseb il-viża, imma li jista u li kollu isu portmoni elettroniku illi eh, bih turista mux biss ikun jista jikseb il-viza imma jkun jistaw koll eh, kollu eh, karta ta' trasporti u karta tal-mużewijiet u jkun jista jishtri il-bżonnijiet kolla tijaw għal taxi refund u għal biex ikun jista anki jgħamil ġess kwestjoni eh, ta' kif jiġi eh, ta', ta riċeviment ta' dak li jkunx tara fil-pajis tagħna fl-Italja. U din il-pjattaforma attualment għandha tiġi appoġġata minn strument importanti finanzjarju li tista tkun jew bank jew servizz ta' posti tal-posta illi E, e, diġa jgħat jaħdem bħalissa um, biex joħroġ permessi ta' residenza, ġifiri, u għandhom esperienza f'dawn il-problemi. Aħna għedna naħdmu ħafna, u nittamaw illi dan il-strument eh, nkunu nistaw nil-ħulan tagħna għax għalina tista' tkun verament ti importanti biex ikonna eh, relazzjoni importanti anki wara iż għal turisti eh, biex bekk eh, nipruvaw nejnu turista biex jerġa jiġi fil-Italja biex bekk nkunu edin facilitaw l-operazzjoni tiegħu biex jerġa' jiġi. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi. Issa għanna il-Kommissjoni Ewropea. Pedro Otto Silvan. Ħames minuti ek joġbok. Forsi titkellem fuq il-viza, kulħadd tkellem fuqha. Iva, naħseb, Grazzi. Grazzi al Comitat Tran u anche al Karlo Fidanza tal-inizjativa illi eh, jiġbor dan il- eh, eh, din il-laqa wara task force tal-parlament naħseb illi sammixin tajjeb u qed nagħmlu laqat effukati ħafna u nittama l-informazzjoni li sentikom tkun utli għalikom. Nixtieq ringrazzja il-kellima ta' qabli Aħna kollha kemm aħna naqblu u għandna l-istess għan tal-politika ta' turizmu li hija sempliċi wara kollox illi inżommu l-Ewropa bħala l-ewwel destinazzjoni globali bliktar eh, prodotti turistiċi ta' kwalità olja u sostenibli. Eja għan li kullħat aħna eh, jiġri jimxi wara eħ eh, aħna Eh, kollha qegħdin naħdmu fl-istess linja mill-li femt mill-kellima ta' qabli. Li huma nazjonijiet eh, prinċipali biex inkronistaw nil nilqgħu dan nilħqu dan il-lan. Jista' jkun hemm erba' blokki, erba' ħames blokki. L-ewwel net aħna nippruvaw ninkoraġixxu u nżidu id-domanda ta' turizmu. U dana namluħ f'żewġ zoni prinċipali biex eh, nżidu il-bidliet ta' flussi eh, bejn l-istati membri fuq livell intra-Ewropew, eh, specialment nifukaw eh, bil-gruppi sinjus tal zaza tal-familji u dana partikolari fil-staġun baxx biex nkunu nistaw nelbu għed mill problemi gbar tal-istaġjonalità fit turizmu Għanna proġetti differenti, għanna dal-Kalipso project, Eh, et istannidu nidu koll eh, il-Viċi President Tajani għamlu dan il-sena eh, li għaddit maħna qegħdin nilħu issa propju livellu li mal-seniors biex nipromovu kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll mill- pajizi terzi principali li kunem flussi turistiċi mill-persuni anzjani, specialment fil istagġun bax u medju. E, aħna badna appell e, għal dawn l-assoċjazzjonijiet senior biex e, nitolbom xinuma l-attivitajiet tagħhom fuq livell reġjonali u nazzjonali biex inġelwom jaħsbu u jirriflettu fuq kif dawn l-esperienzi jistaw jġużati biex jizviluppaw uh, eh, turnover uh, u mekanizmu uh, biex nipromovu dawn il-flussi fl-Unjoni Ewropea manki ma' pajizi terzi xieħut minnom illi diġa bdejna naħdmu bħal Brazil u nistaw nerġaw nibdaw naħdmu anki fi xurriġejjin ma' ċina f'dan is-suq tal-seniors u din tkun ħaġa Eh, pozittiva. U dina se tiġi diskussa din il-kwistjoni eh, fil-laqa mm, informali eh, ta' Vilnius fi 17 ta' ottubru se jkun hemm konferenza miftuħa biex nkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni ta' dan l-istħarriġ f'Brussellu se nipprovaw nagħmlu proposti konkreti għall azzjoni għal mekkanizmu ta' koordinazzjoni fuq livell Ewropew fil-ħari fil-rebbija. U fċerti pajizi għanna aħna għamilna finanzjament tal-EIP eh, u promozjoni kampanja Promotion for Europe u għet naħdmu fl-imkien mal-Komissjoni tal-Vjaġġi Ewropew li Associazzjoni um-, Umbrella Association il-nam l-2011 naħdmu maħħom se jkunem hemm konferenza eh, eh, fit-12 ta' frar ta' sena diħla biex jippreżentaw ir-riżultati tal-ewwel fażi ta' kooperazzjoni dak li jisemmew jgħam sejħa Europe Destination 2020 qed nagħmlu anki ftehim ta' kofinanzjament magħhom biex inkunu nistgħu naġġornaw il-etcvisiteurope.com portal biex niżviluppaw il-kontenut pan-Ewropew <coughs> ta' turizmu U edin u kol nipromovu fil-kooperazzjoni bilaterali ma' ħafna pajizi bħal ċina, Russja, il-Brazil, il-Missions for Growth, jina t-labt l-Viċi President Tajani, u għem il-punt ta' turizmu kol fl-agenda, u aħna impenjati u kol f'kooperazzjoni iktar komplessa ma' pajizi Eh, tal-Euromed, eh, Tunizija, l-Eġittu, etc. Anki fejn eh, situazzjoni politika għada miex tajba bizzejiet biex inkunu nistaw namlu titib f'dan il-punt. It-tini e zona hija diversifikazzjoni tal-offerta tal-prodotti transnazjonali pan europew pan europej Aħna zidna eh, il-destinazzjonijiet eh, sostenibli, e preparajna azzjonijiet eh, eh, tal-Parlament Ewropew. Aħna kofinanzjajna mal-Kunsil tal-Europa tlet eh, ftejmiet ta' kooperazzjoni biex nkunu nistgħu nisfruttaw il-potenzjal eh, tal eh, ta' dawn rotot se jkun hemm sessjoni fi, fi frar fi Strasburgu se jkun hemm exhibition fil-ġimgħa tal-25 ta' frar nidejna żewġ proposti għal kooperazzjoni transnazzjonali fuq il-prodotti turisti turistiċi u kulturali u anki nedejna mm, b'suċċess kbir żewġ eh, eh, prodotti ta' turizmu sostenibli. It-tielet eh, zona ta' azzjoni bl-istess għan eh, biex eh, intejbu in il-kwalità tal-servizzi aċċessibbli eh, se jkunem pre se jkun hemm prezentazzjoni speċjali f'Milan kif jaf Karlo Vidanza, qegħdin naħdmu anki fuq il-modernizzazzjoni tal-ħiliet tal-workforce fit-turizmu, speċjalment il-ħiliet lingwistiċi u tal-IT li huma importanti biex iġibu turisti, u dejjem aħna qed nippromuovu turizmu sostenibbli bilanċ xiera kif qalu anki kelli oħrajn bejn il- Eh, ekonomiku, eh, eh, dimensjoni ekonomiku, soċjali u <clears throat> finanzjarja. U bat fl ħar l-aħħar azzjoni hija il-faċilitazzjoni tal-viża. Li na sentejn naħdmu fuqha, mhux dejjem faċli il-rapporti Eh, eh, imma għandkom tafu kiex komplikazzjonijiet kienem f'Novembru fejn id-dimensjoni ekonomika eh, ġi maqbul li element importanti fil-politika tal-viza naqblu fil-revizjoni li għal Karlo fil-prezentazzjoni tiegħu fl-aħħar ta' din is-sena li ħadd inkludi anki miżuri non leġislativi u anki leġislativi biex jiffaċilitaw il il-possibilità li vjaġġaw għal eh, vjaġġaturi kommerċali eh, u anki biex eh, anki għal dawk li jivjaġaw għall ewwel darba. Hemm ħafna potenzjal eh, kieku din tista' tiġi implementata b'mod armonizzat mill-istati membri kollha fil-konsolati u jista' eh, u se jkun hemm rakkomandazzjonijiet biex ikunu jistgħu jimplementaw dan il-ftehim u biex jtejbu u jagħmlu xi ftit bidliet speċjalment għal dawk il-vjaġġaturi li vjaġġaw spess u anki għal dawk li jivraġaw l-ewwel darba. Se jkun hemm ħafna avvenimenti fuq il-kwestjoni tal-viża kif intkom probablement tafu, se jkun hemm eh, diskussjoni f'Vilnius fil-forum, se jkun hemm il-laqa ministerjali fraba ta' Novembru f'Londra, eh, eh, waħda mill-argumenti il-faċilitazzjoni tal viza se jkun hemm konferenza konġunta fit-8 ta' Novembru f'Ruma, dan jfisser li qegħdin verament nifukaw ħafna fuq din il-kwistjoni u jingħatama Eh, illi eh, din il-prezentazzjoni ta' malajr qed nara ġa il-President il qed jafasni biex nala aħna qegħdin naħdmu ħafna fuq din inizjattiva u jiena lest nirrispondi għal mistoqsijiet eh, fis-sessjoni ta' mistoqsijiet illi se torganizza. Issa l-membri dawk li jixtiequ jitkellmu tistaw tindikaw Foster, Biganda u Sam oħrajn. Bilbao.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 Se niprofa eh, nati il-mikrofonu l gruppi mod eh, eh, imħallat biex ikun hemm gruppi minn naħat kollha. <clears throat> Għandi xi għaxra hawnhekk. Okay. Members, if you could keep... Membri, jekk tistaw, ek joġobkom, ma titkelmux iktar minn żewġ minuti. Tinsewx li dinja sessjoni ta' mistoqsija, miex opportunità biex titkelmu eh, favur tal-turizmu. Għal daqstant eh, eh, nitlobkom tamlu verament mistoqsijiet ta' zewċ minuti, mux iktar. Signora Foster, grazzi President, grazzi anki tal-grupp ta' kellima li tkelmu fil-panel. Jiena napprezza ħafna, xina li ħafna 25 sena fil-industrija tal- tal-aeroplani u anki bħala tour operator f'ħafna pajizi. U jiena meta kont tifla kelli pen frendu u għalhekk bdejt eh, nivjaġġa meta kont għadni zaħra. Il-turizmu e eh, hija waħda mill-aħħar suġġetti. Aħna għandna ministru eh, ta' turizmu fir-Renju Unit. Li għalija huwa importanti għax huwa e, dan huwa riżultat tal-produzzjoni ta' ħafna affarijiet u ta' ħafna industrija kommerċali. Hemm ħafna nisan anki li vjaġġaw għal raġunijiet ta' kummerċ Il-rati huma interessanti, però nixtieq nitkellem fuq il-viża. Ma nafx hekk intkom għandkomx risposta, xina m'għandix risposta diffikultà li għandna bis-soft bil-frontieri soft fl-Unjoni Ewropea għandna problemi kbar bil immigrazzjoni illegali, per eżempju. Ija minnaħa waħda Jiena najt iva naqbel ma'kom li għanna bżon ta' l-applikazzjoni tal-viza jimxu għax irridu tħul mill-industrija ta' turizmu, pero ma nafx kif nistaw nirsolvu għad il-problema. Għax il-turizmu ħafna iktar minn da u infurzar eh, wisa eh, u l-istati membri mandomx dan u Schengen dan għamlu iktar diffiċli. Eh, dan u għal ewwel punt li xtaqt namel. E, Umbat għandi e, ħagħu ħra li xtaqt ngħid. Napprezza l kommenti e, tal- tal-palazzi storiċi. Fil-fat ħafna minn dawn il-djar Eh, bit-turizmu eh, edin iżommuhom eh, fil-ħajja, apparti national Trust li tuhom xifti ta' fondi. Imma il-ġestjoni ta' turizmu, għax aħna għanna bżon ta' għanna fil-fat industria ta' turizmu paridu nil-limitawa, pero naprezza il-wirt kulturali turistiku. Grazzi minnaħa tal-grupp tijaj. Grandes. Grazie, President. Se nitkellem fil-qosor kif inti tlabtna. U għaxem ħafna u koll eh, kellima li jishtiqu jitkellmu. L-għonet, grazie ħafna lil eh, dawk li ħadu sem fil-panel. Eh, tkellmu fuq aspetti differenti, pero importanti ta' turizmu. Tkellimna fuq l-accessibilità reċentement għal eh, inċentivi eh, lejn it-turizmu u fost il- uh, suġġetti dik li laqtitni liktar kienet dik tal-vizas. Pero l-għennet nishtiq nitkellem, nishtiq nati risposta għal rappreżentant tal-Pajizi Baski. Dan is-sajf jiena ħadd sem uh, f'avveniment fi Spanja u hemmhekk kien hemm rappreżentanti anki tal-pajjiżi Baski li hija parti sabiħa ħafna tal-pajjiż tagħna. Jiena nixtieq eh, nfaħħar l-idea li kellhom. it turizmu jista' jagħti l'aħjar frott tijaw, taħjar rizultati jekk ikun hemm kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni hija favorita, allora se jagħmlu se jtejbu situazzjoni. Il, dawn il-pajjiżi huma għandhom ħafna attrazzjonijiet, il-gastronomija, ħafna il pajzaġġi u irnexilom jamlu ħafna fuq il territorju tagħhom u dana eh, kisbuh bil-mużej, eccetera, u biex jikonsolidaw dan il-pozizjoni tagħhom fir-ġun. U dawn eh, huma kollha inizjattivi tajbin, però nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni tal-visas. Naturalment, u importanti inżommu eh, moħ miftuħ fuq il-dibattitu tal-vizas, pero attualment hemm ukoll kwistjonijiet li rigwardaw il-sikurezza f'Schengen. Rridu ftit ftit tajbu situazzjoni, gradualment, u Spanja dan l-aħħar tiftakar li l-Unjoni Ewropea għamlet eh, ftejmiet mal-Ekwador u mal-Peru illi jirreferu għal residenzi facilitati sa, erbe, sa design ġurnata. Grazie. Grazie, nishti nirringrazzja lil kellima Colla u nishti namel presentazioni asira tiegħi nifsi. Minix se nitkellem fuq il visas Però kif għalu dinja wahda mill-problemi principali. Jina naħseb illi hija tajba li konna uh, eh, vizas elektroniċi li kun jistaw jiġu użati anki iktar minn darba wahda u li jistaw jiġu użati anki għal gruppi. Hija interessanti dak li smajna minant il-kellima. B'mod tali li turizmu Ewropew jista' ikun kompetittiv Dak li rridu namlu aħna biex dan isir, rridu konsolidaw id-drittijiet tal-passeġġieri. Jien naħseb illi eh, l-ospiti tagħna huma eh, jaqblu magħna, dan huwa eh, importanti, il-mistednin dan, u importanti għat turisti li kunem regoli uguali fl-Europa kollha. Anki il-fat illi għandu e, jkunem edukazzjoni aħjar, għal eh, taħriċ aħjar għal dawk li għadmu fis-settur. Eh, bekk turizmu, settur ta' turizmu jista' jsir iktar kompetittiv. Mbagħad tkellimna wkoll fuq il fuq it-kabir, kabir blu ta' turizmu b'mod partikolari turizmu ta' tal-kroċieri. U rajna specialment fil-Mediterran it-turizmu tal-kroċieri għadu daqxejn u miexi bil-mod ħafna meta wieħed is kol ma qed isir għal rotot kollha li qed imorru fil-pajjiżi tal-Vant, eċetera. U din is-sitwazzjoni nistgħu ntejbuha bla dubju u dana nistgħu nagħmluh bi programmi. E, billi nixbru anki l-esperienzi tal-azzjonisti u naraw dawk li għajdu huma meta e, meta meta jżuru pajizi u anki il-kwalità tal-offerta tal-kroċere tista' anki e, titjib. U b'dan il-mod anki il-flussi tal-turisti li jaslu f'dawn il porti tista' titjib. Grazie, President. Grazzi, eh, signora Bilbao. Eh, grazie al Kelly kollu anche surfidanza għall all'impenti għaw lejn turizmu fl-Europa. Jien nishti namel mistoqsija rappresentant tal-Kommissjoni u, u meta nitkellmu fuq ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa biex intejbu u nżidu l-flussi ta' turisti iżda zaħ il-familji u il-persuni anzjani. Jena xtaqt inkun naf jekk u ma jishtiqux jaħdmu u jekk ħadmux tiċa anki għal eh, persuni dizabli. E, e, hija e, opportunità interessanti u kol biex inkunu nistaw eh, nżidu l-flus ta' turisti fil-Unjoni Ewropea. Et tinginet, Jiena xtaqt inkun naf jekk tistawx tatuna iktar informazzjonijiet fuq dawn id-destinazzjonijiet. Però m'hemmx għalfejn mingħajr kif diġà kif diġà semmejtu, anki destinazzjonijiet moħbin. il kummissjoni għalet ukoll qed taħdem ma' assoċjazzjonijiet nazzjonali nishtiq nkun għafek u mish diġa edin ħadux f'konsiderazzjoni il-possibilità li jaħdmu anki mal-assoċjazzjonijiet reġjonali. Għax per eżempju fil-pajizi baski diġa qed jaħdmu fuq proġetti konkrezi fuq teknoloġiji ġodda biex ikun jistgħu jattiraw flussi ġodda eh, b'offerti ta' kwalità, offerti differenzi, differenti, differenti eh, b'turisti kem nazjonali kif ukoll barranin. Ixtaqt inkun naf jekk hemmx kooperazzjoni u kollaborazzjoni bejn eh, mal-assoċjazzjonijiet nazzjonali li jistaw ukoll eh, jiġu użati anki f'żoni oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk jiena nixtieq nagħmel mistoqsija lil rappreżentant tal-gvern tal-pajjiżi Baski. Meta eh, inti semmejt dawk il-web uh, Eh, sajts li kalkolaw il-flussi. Nishtiq nkun għafek tistax tatina da xejn iktar eh, dettal. Umbat anki referenza għal eh, Luis de Grandes għal għattivħira tal-markju tal-pajizi baski. Netama illi il-turizmu jista' jasal ma' l-Europa kollha. Danton, grazzi President. L-onet nishtiq nirringrazzja il-Karlo eh, Fidanza ta' xogħol tiegħu li interessanti ħafna fil- eh, fil-ħidma tagħna turistiku anki politikament. U grazzi anki tal-panel. Jiena ħadd nota ta' dak li ntqal, il-50% tat-turizmu eh, jiġi għal wirt kulturali u għal wirt naturali fil-kontinent tagħna. Illi uh, għandu ħafna ħafna affarijiet xjoffri u nifmu illi l-Amerika u l-Azja anki huma qegħdin jippruvaw eh, jorganizzaw ruħhom biex jattiraw turisti. Għandi tliet mistoqsijiet. Il kommissjoni jew fost il-membri tal-panel. Hemm data iktar sofistikati, għanna data komparativi eh, għal eh, destinazzjoni oħrajn fuq eh, din eh, fuq fu, dawn u li mumma l-punti li għanna nevalwaw da xej mod aħjar biex nkunu nistaw nattiraw iktar turisti. Eh, Eh, propju f'dan is-settur kemm eh, f'dak li għandu xaqsam mal-wirt kif ukoll mal-naturali. Essa nadu għasur Blasto. Grazie, President. Blasto. Signora Blasto. Anki jeni xtiq ringrazzja għal dak kollha li ħadu sem. Jena President ta' Offiċċju ta' Turizmu għal Kongressi, però rappresenta anki il- il-belt tijaj, Marsilja li hija kapitali tal-kultura llum. U propju dan eh, dawn l-avvenimenti huma verament tajbina xi permettulna nikkomunikaw grazzi għall-Europa, mux biss meta nitkellmu biss fuq il-kultura. Dak li nistaw nikkomunikaw dak li qed isir f'belt biex imbidluwa. Munix nerġa' nitkellem fuq il-viża jiena wkoll. Anki jiena nixtieq nitlob hekk hux possibbli li jkollna viza e, e, li wieħed jista' joħroġ iktar malajr anki għal ċittadini Ewropej, però fl-istess ħin għal ċittadini tal-pajjiżi BRICS. Għaliex e, jiena naħseb li dawn huma klijenti potenzjali ġodda illi jiġu fl-Europa li huma attirati minn dak kollu illi għandu x'jaqsam mal-kultura u ma mal-turizmu ekoloġiku, aħna tkellimna fuq eh, l-ibħra, fuq eh, dinija propju attrazzjoni għat-turizmu Ewropew. U għal din ir-raġuni jiena naħseb li nista jista' jkollna politika ta' komunikazzjoni flimkien eh, komunikazzjoni komuni mhux biss fuq il-elementi speċifiċi ta' kull pajjiż, imma anki fuq il-fatt li aħna għandna dan il-wirt komuni bħala Unjoni Ewropea. U eh, għala le eh, jiena nistaqsi aħna bekk inkunu edin eh, eh, l-organizzazzjoni billi konna city pass. Eh, eh, nistaw eh, nistaw nħolqu eh, biljett eh, imħallas minn qabel għal eh, biex jagħti dritt għadħul għal mużewijiet f'postijiet differenti, f'bliet differenti u f'pajjiżi differenti. U dan hija eh, ħaġa li nżommu f'moħħna xi turizmu huwa wieħed mill-elementi ta' dħul importanti ħafna. Suru Uġġas, grazzi President, President Simpson, grazzi Karlo Fidanza u grazzi anki lil kellima kolla Għaliex l-ewwel naħseb illi din inizjativa e permettitilna illi nispiegaw l-opinjoni pubblika li mumma l-effetti pozitivi eh, ta' turizmu fuq it-kabbiru kif eh, għalu eh, l-lum anki bħala element tal-ekonomija illi eh, eh jista' jkollha l-effett tagħha fuq il-bilanċa eh, tal-ħlasijiet laqatni il-diskors ta' rappresentant tal-gvern tal-Pajjiżi Baski Għalix juri fl-imkien ma' eh, realtajiet oħrajn kif rajna pereżempju t-Toskana jew il-Baleari li hemm modelli ta' eccellenza li jistaw jirrappresentaw referenza anki għal raġuni oħrajn jiena spess eh, nuża dan il-mod biex najt li mhux dejjem hemm bżonn nivintaw ir-rota eh, mill-ġdid, eh, kull ma nistaw, eh, ħafna drabi ħafna ħjar li indawru għal rota biex nisfruttawa kollha kemm aħna. Lil dan ir rappresentant tal-Pajjiżi Baski nixtieq nistaqsi investimenti saru minnaħa naħa tas-settur publiku biex ikollhom l-aħjar effett u x'kien anki ir-rwol tal-intraprizi privati biex inkunu nistaw naslu għal dan il-modell. U tkellimna koll fuq il-vizas. U nishtiq jena eh, najtu nisfrutta l-fat li għaw il-Kommissjoni anki. Għaw ħafna limiti fuq din il-kwestjoni, memx għalfejn ħarsu barra minn pajizna. Em, eh, eh, il-kas ta' Eh, tifla ta' 13 sena li twildet l-Italja li tixtieq tmur eh, fir-Renju Unit u ma tistax tmur fir-Renju Unit għax m'għandix viża fuq il-passaport tagħha għaliex hija twildet fl-Italja eh, u toqgħod l-Italja mal-ġenituri tagħha huma mit-Tunizija u u l-interpretazzjoni illi Renju Unit qed tagħti għal ftehim ta' Schengen l-unika ħaġa li tista' tagħmel hija li tmur bħala Eh, vjaċ eh, mal-iskola eh, fil-Renju Unit. Jena nħoss li dawn huma assurditajiet. Grazie. Mr. Mrs. Estaras. is signor Estaras. Grazie President. Grazzi Sur Fidanza tal-li organizzaj din l inizjativa kif ukoll l-inizjattivi kollha marbuta mat-turizmu. Grazzi wkoll l ministru mill pajzi Baski għal prezentazzjoni eċċellenti tiegħu anka mill gzir Baljariċi li huwa reġun Spanjol li jiddependi direttament u indirettament mit-turizmu. Għandi dan mistoqsiċ imessa. Kif nistaw nissimplifikaw il-politika ta' vizas l unjoni Ewropea? Eżempju wieħed, konnettività u aċċessibilità huma importanti f'termini ta' turizmu fil-gżer għariċi. aħna reġun blaqwa kontatti mal-Ġermanja għanna konnezzjonijiet anka ma' pajjiżi emerġenti, ir-Russija u appunta kontatti importanti għalina. Diffiċli però illi ikollok titrit lejn St. Petersburg u Moskva para minn nieħdan. Kena problemi ta' u wieħed irid jirreġistra, tarba titissir tliċur minn qabel. Kif għal daqstan ser nimplifika l-politika ta' vizas? U kif se norbtuha ma' kwistjoni ta' sigurtà li huma fundamentali s sintur tat-turiżmu. Tini mistoqsija dwar il-kwalità. kwalità se tkun importanti meta niġu l-infrastruttura, ta' taħriġ, servizzi provduti, l establimenti turistiċi, l-offerti turistiċi, kif ser jirnexxinna niksbu kwalità armonizzata tukketti f'dan ir-rigward nafu l-Kummissjoni qiegħda tfejji xi ħaġa. Naħseb li huwa importanti ħafna meta naħsbu fuq 80 miljun persuna b'diżabilità li vjaġġaw f'pajjiżi oħrajn, ħafna drabi ma jkollokx logo komuni għal persuni b'diżabilità. Ħafna persuni b'diżabilità ma nafux għandhom x'aċċessibilità f'bini partikolari jew le. Grazzi l-onorevoli Tersejra xtaqnajt prosit il kelimatana tagħna l-surfidanza xollu illi meċa task force għat-turizmu. Jiena ġej mill-gżira ta' Madeira fil-Portugal fejn turizmu kollu kruċjali. Il-GDP eh, mit-turizmu laħaq 30% għal daqstant kelli l-opportunità wkoll li meċi il-proċess li wassal dokument li prezentajt li task force. Il-ponti fil-dokument huma importanti għandhom eh, jiġu inklużi fid-dibattitu hemm tliet punti li xtaqt nitkellem dwarhom. L-ewwel net faċilitar ta' vizas, ħaġa li jitkellimna fuqha fit-tul. Xtaqt nesprimi id-dubi tiegħi fuq inex nix niksbu faċilitar fil-futur qarib għaliex l-Komissjoni laqas istati membri mu maħer għana li jiblu rotta Għal daqstant ma nafx għandi dubi fuq se jkunu prospettivi fil-ġejjin. It-tieni. Rajna illi destinazzjonijiet il-Golf Persian u fil- xlok tal-Azja u koll, jizdidu fil-popoleta, għanna anka inqassist mur reġitu u l-ra kif setta profitta ruħa minn dan. Stat l-opinjoni tal-kelima u kol fuq għadam il-proposti tijaj dwar il-possibilita ta' twaqif ta' grupp għalli manager f'kazit ta' krizi fil-qasam ta' turizmu li l-kompetenzi tijaw ikunu illu itaffu l-impatt tal-medja meta jkun hemm diżastri naturali jew diżastri oħrajn nemnu l għandu jkun hemm koordinazzjoni sabiex intaffu għall-impatt negattiv mill-medja grazzi sur teżejra. Minnaħti għandix iżoċ mistoqsijiet. L-hemm mistoqsija. Jena naqbel ma' Sinira Foster ma' rridx naqqas turizmu ma' li rrid namelu li nifirx nifrex it-turizmu. Irrid li eh, il turisti jinfirxu iktar kif se nħajru għam joħorġu mill blitz kapitali. Tafu xinnu xenarju, imorru Londra, jdabru rasom lej Parigi, mbat Ruma, mbat imorru l-ura u jgħidu marru l-Europa. Fil-fat ma jkunu raw xej. Kif ser nifirxu aktar il-turisti u kif se noħorġu minn dil kalamita li għal l-belt kapitali. Mux qed ngħid m'għandhomx iżuru l-Blit Kapitali, ma nixtieqhom iżuru partit oħrajn tal-pajjiż. U mhux il brit Kapitali biss, it-tieni punt. X'inhi definizzjoni ta' kultura? Għaliex smajt dil eh, kelma kultura tintuża ħafna. Jiena naf fat li tmur l Opera House f'Londra, eh, tidher bħal persuna kulturata, ma jekk tmur il-Mużew ta' Ferrovija jaraw kien qas persuna kulturati. X'inhi d-definizzjoni ta' kultura? U importanti għaliex jekk se noqogħdu nużaw il-kelma kultura, rridu nkun nafux it-fisser. Għaliex taqblu li l-wirt industrijali huwa marbut mal-kultura wkoll, speċjalment il-kultura Ewropea it-tweli tal-rivoluzzjoni industrijali daqskem tmur tara l-Bolshoi, l royal Opera House, jew tiżżur l-Skala f'Milan. Kif ser nisprunaw l-wirt industrijali u imbijaw bħala ċaġa li wieħed irid jara aneddotu zaħir partikolarment għas sur Delus. Dis-sena mort l of White għal-btajl tiegħi. dviċin Franza l-ewel zewċ eh, punti ta' trazzjoni huma l-Island of Wight Steam Railway u l-Osborne House. Id-daranti kata Reġina Vittoria, jina zortom mitnej. Raj turisti Spanjoli, turisti Italjani, turisti Franċiżi, turisti Ġermaniżi, le, le ma rajċej minn dan. Għalfej le. Għalfej le hija mistoqsija. Raġuni li xaħat għallom um, Zur Londra ara il-Buckingham Palace un bat ma ta' tkun rajtu mux imkien ieħor, pajis ieħor. Irridu waqfu din mentalità. Erġaj bdejt neqrit fuq il-wirt industrijali, naddu sal-esperti, ħantikom żewġ minuti, naf li huwa diffiċli tirrispondi kollha f'żewġ minuti. Imma m'hemm xejn waqafkom milli tkuntattjaw lill membri parlamentari. Is-sur kessar għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-mistoqsijiet. Xtaqt nirreagġixxi fuq il-vizas, il-frontieri u l-infurzar. Huwa kwestjoni li ssib bilanċ, bilanċ bejn sigurtà minnaħa u li taċċetta persuni minnaħa l-oħra. Hija ċoġa li trid issir mal-autoritajt kollha. Fl-interess tal-affarijiet interni, fl-interess ta' raġunijiet esterni, Kolla irid imur li lin qasam politiku. Viza mhux garanzija li persuna d-dum bżejjed f'pajjiż, No, ta' viża ma jfissirx li persuna s titlaq Għal daqstant wieħed dejjem irid jagħmel evalwazzjoni ċara ta' se jagħmel individwu partikolari. Irridu niffaċilitaw il-ħruġ ta' viża se persuni li mhux bessibhom joqogħdu żejt pajjiż, dan huwa l-prinċipju għandu jmexxina, u l-prinċipju li għandu jmexxina m'għandux ikun inevitaw nevitaw ir-riskju, ma li nimmaneġġaw ir-riskju kif se tiddividifika dawk li se jżuru pajjiż għal tajjeb biss u kif se tinnatifika dawk li ġejjin għal reġuni oħrajn. Dan għandan għandu kon prinċipju prinċipali li tip ta' politika. Għambat perspettiva ta' zjarat għamżon li konna proċessi li kunu accessibli, rapidi u konsistenti. Għanna nfasslu s-sistema u naħsbu perspettiva ta' min qed iżur. Mhux perspettiva amministrattiva. Għandu jkollok xat li għandu interess jiżur l-Ewropa għandu tiffaċilita dan. Jekk titla' viża għandek tagħmel dan Blaqwa mod possibbli u bl-iktar mod faċli għal min qed iżur pajjiżek. Grazzi. Signor Creago jina l-pajizi baski għat mażortom, pero minn li għet nifem il-lum għandina għamil dan. Il-ministrek ġaba? Tajb wisq? nirrispondi għal mistoqsijiet li saru fil pajizi Baski. L-għanet il-proġett ta' monitoraċ. għanna distrazzjoni zara u zaħira u għagġi xena kveġi ċejna notajna l-60% ta' turisti jibbukjaw permezz tal-internet, jiksbu l-informazzjoni, jihdu deċiżjoni u jibbukjaw mill-internet għal daqstant waqqafna l-pjattaforma. X'namlu aħna b'din il-pjattaforma? għanna application illi għal paj għal dawk li xtiqo jżuru l-Pajzi Baski għanna l-portal tal-Mużew Guggenheim u għanna rizorsi ta' interess marbuta ma' dis-sistema. Din l-odda, te permettinna naraw xinu laġir ta' turisti xiridu xma jridux. Nistaw naraw kem ninvestu postit partikolari, ma postit iżuru liktar, ma postit ma jizurux. biex nizvilupaw dawn il-siti u nixbru ktar turisti. Li xe unkunu nafu aktar li turist irridu nkunu nafu aktar li daw turisti u hemm bżonn nirrispondu għal tiġid tagħhom. Fuq tieni mistoqsija fuq investiment qegħdin nitkellmu dwar 10 miljuni f'investiment fil-preżent kif naħdmu b'intrapriżi privati u pubbliċi. Fejna mappa reġjonali, għandna awtoritajiet lokali, involuti, għanna partit interessati mill-settur privat unużaw il pjattaforma sabiex inħarsu lejn informazzjoni żlupajna ċertifikazzjoni nimplementaw politika partikolari u dan huwa fis-subja bej il-privat u l-pubbliku. Meta il-Mużew il mużew tal ferroviji tiġi trattat pal palazz ta' Versailles sur uh, eh, lus. Aħna natu premji għall innovazzjoni kol sena birrerija fi Brussel b'magni li jmorru lura għal bidu ta' seklu li ġew e, eh, msewija u restaurati u nataw premju. Inna n-nit l-bużnanit tanna zgur kienu familjar ma daw l-affarijiet. Xinu l-kultura, xinu l-kultura, jgħal mistoqsija l-kultura. Ija dak kollu illi jgħin il-ħajja tal-bnedmin, memx kultura individuali, jem kulturi. Diffiċli konna diskussjoni fuq kultura fl-Europa li xanna kulturi differenti u għanna rispettawhom kollha. I love white, naqbel mija, kina għatma zortom tajtni ideja pero. Immur emmek darbohra. Il-ġina Vittoria kienet l-aħħar ġina li għadet f'Osborne House, forsi nistidnu anka l-familja reali toqgħod hemmhekk. Anka l ferrovi u maċħaġa li jinteressaw ħafna nies zazax. f'assoċjazzjonijiet f'assoċjazzjoni tiegħi għandna numru ta' persuni illi huma dilettanti Saqt nirringrazzja lis sur Pedro li għalli l-Ewropa għandha tkun fuq id-dimnet, tibqa' fuq id-dimnet aħna iva aħna n-numru wieħed għandna ħafna x'nofru. Imma ħaġa rridu niddefendu u li għandna nodu attenta li u għanna bżonna nkafna assistenza reċiproka ma s-sax namlu kollox waħedna u nittamaw il kummissjoni flimkien mal parlament ikunu jistaw jappoġġawna hawnhekk. Jidur li li kienet il-Sinjura Foster fil-qosor, grazzi ħafna Sra Foster għadek hawnhekk kienet mistoqsija tajba ħafna u veru illi il-wirt rappresentat minn djar storiċi hija xi ħaġa illi japis eh, konsiderevoli dan jitlab ħafna rizorsi, ħafna ġabda rizorsi ma jeżistux. Nokka rizorsi għal ħafna li kollok ftit zjarat. Pero t-namlu da kolli nistaw, grazzi tal-appoċ ta' grazzi. Kiri Mr. Brancini. L-Sor Brancini? Kini, Kini, anzi. Very correct on my Italian. Right? <coughs> I am, I, I am Italian. In in Italy they call me Armando Branchini, of course. I do the Armando Branchini, l Italian Italjan. Pero għadni se tkellmu bl-Inglis, Brancini. Branchini. Xaqt nifoka fuq il-puntijak dwar il-wirt industrijali definitivament naqblu perfettament miegħek. L-industrija Ewropea settembru 26 settembru sena oħra ġiet rikonoxxuta bħala wirt Ewropew u il-Kommissjoni irrikonoxxiet il-settur pana bħala wieħed mill-pilastri tal-industrija tal-kreatività tal-kultura fl-Ewropa il-wirt industrijali huwa l-kultura tagħna. Palma l-kompanija tagħna għandhom suċċess madwar id-dinja kollha bbażati minn abbinazzjoni bejn wirt u innovazzjoni minn barra kwalità superjuri. Dawn il-kumpaniji kollha minn Astro Martin għal Ferrari u Porsche, mill Berberi għal Chanel, Gucci u Vuitton, minn Bulgaru għal Cartier għal Montblanc, mill-imbejjet tal-Italja, Franza, Ġermanja, Greċja, Spanja u l-kumpaniji ta' design ta' nofsinhar ta' Ewropa u ta' Tramuntana wkoll il-koll kollha kemm huma ġew rikonoxxuti bħala industrija għal kultura kretta fl-Ewropa. Għanna madwar 13.000 punta beħ barra l-Ewropa il-huma ambasċati għal valuri tagħna ma nibżon napport speċifiku, għanna bżon aċċess eh, aħjar sabiex nizviluppaw il-kapacit eh, aħjar. aħjar. il-Sur Greenfield. Nittamaw l-għadek maħat li maħat m'għandekx iktar kafe fis-sistema tiegħek. Tinkwetax merċ kopli nżid ma dak li ġiġant għal nix biss nix punti ġodda. Semmejna seasonality, semmejt il-Brazil para eżempju li kolom il-vakanzi, il pejl ta' s-seb taħom taħna konna u koll il-xitwa. Il-Brazil tafu li għandhom ħafna xtajtiet zbieħ, allura zgur mux jiġu l-Europa għal xtajtiet, ħajġu l-Europa għal kultura jiġu l-Ewropa biex jiskopru minn fejn ġi pajjiżhom u lil fejn u sejjer. Nis jiġu fl-Ewropa għal diversi raġuni, ġenura għal-Brazil, u ma jiġu Londra, jmorru Londra, U għadha mill-iktar affarijiet eċitanti għalihom ili rew ristorant ta' Jamie Oliver. Għal dan huwa superstar fil-Brażil. Mbagħad pereżempju iċ-Ċiniżi Mbagħad morru jmorru of London, għax għal-jom hija fortuna ħażina li jżuru eh, ħabs għax eh, post post li kien ħabs. Jiena kien l-ewwel darba fi xlok tal azja jiena nkun irrid nara il-bliet il-kbar, żgur il min jiġi fil-pajjiż eh, l-ewwel darba se jfisser il-belt kapitali u din tista' tuża bħala xprun iżda pereżempju. eżempju kien eh, fl-Istati Uniti kien hemm fl-Istati Uniti iż żaża kienu kemm xejn eh, kienu kemm xejn eżitanti dwar li jmorru fil-pajjiżi tal-punent għanzi eh, skużant il-pajis tal-Ilvant tal-Europa bdew jibżaw li m'hemmx daqshekk xtara. Iżda konvinċejtu kif konvinċejtu billi l-ewwel semejtilhom Venezia, Venezja hija huwa post li jafuħ, un u mbagħad marru il-Kroazja eh, post li ma jafuħ inqas u ħadu gost ovvjament, ġifiri tista' tuża dawn il-pajjiżi li huma magħrufin sabiex tiġbidhom għal pajjiż ieħor tittara l-Ewropa bħala mod bħala pajjiż transkonfinali, bħala post wieħed jina naqbel mal-ħsieb ukoll li naqsmu eh, ħsibijiet ta' prassi tajba. Nati eżempju ta' Pariġi u Barcelona kena eh, workshop f'Londra. Barcelona għandhom problema, m'għandhomx bizzejiet eh, lokandi fiċ-ċentru u huma jrid meta l-affarijiet isiru meta li kun hemm ħafna turisti u jridu li nies joqgħdu ktar fil-provinċja u naqbel f'Londra nsepp li hemm l-istess problema wkoll. Jekk intom tridu li n-nies jiġu jekk nixinajt il-kom, jekk trid illi jġi turisti fil-rej, fil-mużew ta' treni, għamel eh, film ta' Bollywood emmek u zgur li ġib ħafna indjani. Il-president jgħid illi Iva eh, kan għamlu zgur ħikonna suċċess. Nasab li dan kollu dan kollu jgħot importanti kemm għal djar ta', patri, ta patrimonju kif ukoll għal mużewiet bħal dawn popolari. Issa Sinjura Fantozzi Bravo. Nota asira, waqt fost l associazzjoni tana għanna Museo Impreza, għanna wahda jisema Museo Impreza. Hemm fil fat mużej illi jorganizzaw eh, zjarat illi eh, jinkludu anki il mużew ta' Fiat jew anki il mużew tal-Arti jew nkella Mużew tal zejt Taljan Zejt ta' zebuġa, il-mużew tal-moda, eccetera. U fost l-inizjativi tagħna aħna inkludejnjom bħala eh, bħala programmi għal min jagħmel żjara ma' tfal tal-iskola. Għal daqstan dawn inħossu li huma tajbin ħafna. Grazzi. All right, thank you, Mr. Roth. Have you got the message on visas and heritage railway? Sur Roth, irċevejt il-messaġġ dwar il-visas Iva, taf il-irċevejtu, eh, jina namlu dan għal diversi snin. Eh, tnaħdmu ħafna fuq il-programmi ta' patrimonju kulturali. Ma nistax ngħidilkom il-belt eh, fej se ssir se se jkun hemm f'Ġunju se jkun hemm frasa turisti. Ma nistax ngħid iktar minn hekk tkun wara l-elezzjonijiet nispera li terġa' tkun elett u ħanistednuk. Le, mniex nkun eletta x'sa nirtira, però da ma jfissirx li ma tistax tistidinni. Nistidnuk xorta. Naf nsab ċert li fedek rejla jiġu mistidna wkoll. Dan ser eh, fil-fatt economic crossroads eh, of Europe u dan ser jinkludi dawk attivi kif ukoll dawk li mhumiex. Għandi xi kummenti oħra? ser nindirizza il-mistoqsijiet illi kien hemm diretti għall-Kummissjoni simprovaw iġa fil-qosor. Dwar kwistjoni ta' Sur Danielis, din hija l-aħjar soluzzjoni. Fil-prinċipju sistema tajba, però il sistema tal-vizas fl-Unjoni Ewropea inkluż il-footprint anzi, skużani jgħid il-kellim, anzi, il-timbru ta' swaba, il-teknoloġija mhux dejjem tkun, it-timbru ta' swaba mhux dejjem tkun kompatibbli mas sistema tal-viza. Għana qed nippruvaw nużaw kemm jista' jkun l-odot illi għandna u nisimplifikaw il-proċess tal-viża, però li viża, però i viża kompluta kapaċi tkun eh, diffiċli tiksiba. Ma nistawx niksbuha issa. Ma nistawx applikaw għal ċerta pajjiżi, terzi bħal Russja, Ċina, eċċetera. Qed naħdmu f'dik id-direzzjoni issa fadlilna kemm xejn tal-ħin issa. Rigward imsaqsija ta' Sunira Bilbao. Il-programm Kalipso Inti koprejt żewġ gruppi, eh, semmejt żewġ target group semmejna eh, nis n zaza, anzjani, etc. Iżda Fl-opinjoni tagħna eh, l-aċċessibilità nies b'diżabilità hija xi ħaġa importanti ħafna kull suq tat-turisti għandu jindrizza dan l-accessibilità. Kif tafu s li għadiet il-Parlament adotta eh, azzjoni preparatorja, azzjoni ta' tħajja għal eh, turizmu accessibli għal nies b'diżabilità. Fifrar ser neżaminaw eh, din il-kwistjoni fiktar dettal, issa rigward it-tieni mistoqsija Kien hemm distrazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal eh, turizmu rurali. Meta nitkellmu dwar patrimonju, turizmu marittimu. Ħaresna lej diversi kwistjonijiet f'Novembru li għadda. Mhux biss lejn li bliet iżda anke eh, postijiet rurali dawk xkoll għandhom jiksbu profil ikbar minħabba dan. Issa rigward kooperazzjonijiet bejn aġenziji differenti li għedmu fit-turizmu, Għed nidiskutu u jekk l-Aġenziji reġjonali għandhom jiena taw iktar seta' l din hija seta' jew le din kwistjoni kemm xejn delikata. It-tim Bask eh, kien mistiedna diversi inizjattivi li għamilna aħna biex nagħtu eżempju u jiena kuntent għal dwar dan. Għala ktibna wkoll koll, mill-qrib ma' servizzi li joffru. Tir Spanja wkoll kien eh, msieb magħna u U għana n-surbat l bħala meċċej punt ta' kuntad verament tajjeb. Jiena semmejt u koll Sur President u l-MP skolla eh, tar Unit li għedin hawn, forsi tistaw taddu dan il-messaġġ illi Visit Britain jistaw fil-fatt jintegraw dimensjoni iktar Ewropea fil-promozzjoni tagħhom. Jinkludu per eżempju biex insemmi li Franza u l-Olanda l-aġenziji simili ta' Franza u l-Olanda tal-qum l-ITC eh, għal-ġenit taħħom, pero jiena nħos li stramba, nħos li xaġa stramba għalli fil-fat dawn eh, din sissi ma tkoprejx il-28 stat membru kolla. Irridu nerġaw nintegraw din il-kwistjoni, forsi visit Britain tkun tista' eh, tinvolvi ruħanka f'din il-kwistjoni. Issa rigward il-mistoqsija dwar e, proposta li kien hemm reċentament nispera li proposta li semmit se sejtuni dwara nafu li din ser hija situazzjoni anzi kwistjoni diffiċli u jista' jkun il-Kummissjoni li jmisser ikollha bżonn tindirizza dan il-punt. Aħna kellna diskussjonijiet bejn eh, Sur Tajani u eh, Sur Barroso ġber diskussjonijiet fuq livell għoli ħafna. Dan il-punt ġi diskuss eh, fl-imkien ma' servizzi u punti ħort l-att ta' l accessibilta għan disabilità. Dan ġi abbozzat dan il-att, iżda bħalissa mhux qed ta' wis attenzjoni. Uh, Mnax kux eh, DG Justice u miex ser ikomplu jipputaw dan il-punt il-qoddim, jien kela u miex ser itwa responsabilta tal-Komissjoni li jmiss. Hemm il-possibilità ista li namlu xi ħaġa dwar it-turizmu aċċessibbli. Meta nitkellmu dwar l-approċċ tal-naturizmu nixtieq ngħid li aħna qed naħdmu fil-qrib ħafna mal-industri lussużi biex ngħidu hekk mal tal-isport, eh, settur tal-ikel, settur tal-isport sabiex fil-fatt aħna eh, napprofittaw rwieħna minn dawn is-setturi tant importanti tal-kultura Ewropea Xetarx intom konxi illi t tema ewlenija fl-axħar eh, ħidma tagħna hija marbuta ħidma tagħna fis-settur tal turiżmu hija marbuta mal-gastronomija Ewropea. organizzaw avvenimenti differenti dwar ir-relazzjoni bejn it-turizmu u l-gastronomija, ġifiri l-ikel u l-kultura żgur huma fl-aġenda fil-sena li ġejja, grazzi. Grazzi ħafna rigward Visit Britain nissima dak li għattejt, aħna żgur kieku nidu gos kieku Visit Britain taħdem mod aħjar u sit eh, jirreklama il-Renju eh, Unit kollu kemmu u mhux lil Londra biss kif il-fatet tagħmel. Karlo forsi tista' tikkonkludi kollox. Grazzi lill kellima kollha tagħna li taw kontribuzzjoni importanti ħafna. Aħna nistgħu ngħidu illi kulħadd jaqbel eh, fuq il-suġġett tal-vizas Kolla kemm aħna nafu kemm eh, dan is-suġġett huwa delikatu x'interessi hemm eh, involuti. Eh, però hemm bżonn li nagħmlu azzjoni koordinata rridu anki narfu eh, illi l kommissjoni fuq dan is-suġġett għandha pozizjoni eh, pożizzjoni qawwija u fiha ħafna proposti. Tkellimna fuq kultura anki eh, fuq is-sostenibilità jiena nixtieq inserraħ moħħ il-kwistjoni eh, ta' Venezia anki fuq il-kwistjonijiet eh, tal-bastimenti eh, l-gbar. Hemm bżonn insibu alternativa biex nippermettu li ma nippenalizzawx l-industrija tal-kroċeri u fl-istess ħin niggarantixxu sostenibilità ta' dawn il-bastimenti ġo Venezia Eh, fil eh, italja edin id-diskutu fuq dawn il-problemi. E, e, Bżon eh, u koll, meta dottor Greenfield tkellem u għalli ma ridux nitrataw il brix kolla fl-istess mod, ridu namlu attrazzjonijiet differenti u ma rridux naqas nittilfu ehm, ninsew dawk il-pajjiżi li mhumiex BRICS ma huma pajjiżi importanti li jistgħu jikkontribwixxu għal preżenza ta' turisti fuq it-territorju tagħna għal daqstant eh, aħna fl-Ewropa eh, għandna inkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. E, irridu nikkonċentraw mod eh, speċjali fuq il-kwalità ma nafx meta jirnexxilna ikolna Eh, eh, pass il-qoddim f'dan għax hemm ħafna differenzi minn pajjiż għal ieħor, però eh, fil-globalment il-kwalità tal-Ewropa l-Ewropa bħala l-ewwel destinazzjoni u bħala ma trademark biex inkunu nistaw nesportaw dawn il-swi. Aħna għanna situazzjoni li internament hija differenti ħafna. Jekk aħna morru fl-airport ta' Shanghai, per eżempju, nsibu li kunem eh, pubbliċità kbira biex imur f'Matera. Matera hija post sabiħ ħafna eh, fil- Eh, eh, f'dak li għandhom is-sassi eh, fil-nofsenar tal-Italja, imma turist ċinis diffiċli jifem u jkun jaf fejnija matera u jekk iħoss attrazzjoni lejn. Eh, ħafna drabi dawn il-postijiet jaħlu risorsi kbar eh, biex jattiraw eh, turisti għal pajizi u għal postijiet zarek għat li nkunu nistaw aħna fl-imkien nikkoordinaw dan it-tip ta' pubbliċità. Hemm bżonn iktar koordinazzjoni fuq livell livell reġjonali, mbagħad fuq livell nazzjonali, mbagħad fuq livell Ewropew li l-promozzjoni turistika għandha tkun eh, għandha jkollha sens u u għanda eh, għandu jkolla l-effett li iġib verament il turisti fl europa kollha u mhux eh, tagħmel pubbliċità għal post żgħir pal matera u naħseb illi aħna l lumma minna pass zaħir il-qoddim, unbat eh, minnant il-Kommissjoni nkunu nistaw naraw eh, xtib ta' aġġornamenti jistaw jamlu la darba kunu għamlu riforma tal-kodiċi tal-vizas eh, li nittamaw li ikunu jistaw anki jifacilitaw il-xol leġislativ tana. Nishtin ringrazzja l-kallima kolla mistidna għawnek u kolla l-Komissjoni tal- tweġibiet tagħhom. Dan jikonkludi l-laqa ta' dalodu. Nerġa' narakom hawnhekk eh, fit-titta ta' senar għal kwistjoni tal-pis u dimensjoni tal-vetturi. Grazie.